So, good, good morning everybody. Lodwa tajba l-kolħat? Nsellem il-kolħat. Jek t-permettu li, se nitkellem bl-Ungeriż, semmex din il-laqa bl-Ungeriż. Dal-għodu, nilqaw l-professur Donald Broom mill-Università ta' Cambridge. Il-prezentazzjoni tiegħu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 Jena fuq dan se nitkellem. Se nibda billi ngħid xi ħaġa dwar xi wħud mill-kliem li jintużaw brabta mal-benessri tal-annimali, sostenibilità, il-benessri, s-saħħa, u mbagħad se nirreferi wkoll għal dik li ninterpreta bħala il-politika riċenti tal-Unjoni Ewropea f'dan l-ambitu. Imbagħad se ngħid xi ħaġa dwar fejn jaf hemm opportunitajiet għall kumpanniji tal-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' din il-politika tal benestri tal-annimali. Se ngħid xi ħaġa wkoll dwar l-importazzjoni, l-organizzazzjoni, il-WTO u se nitkellem ukoll sa fejn il-klim jintużaw b'mod eh, xjentifiku fil-leġiżlazzjoni ġifiri liġijiet marbutin b'mod speċifiku mal-annimali u fejn jaf ikun hemm referenza għal benessri tal-annimali f'tipi oħrajn tal-leġiżlazzjoni bħal leġiżlazzjoni marbuta mal-kummerċ. Imbagħad xi ħaġa dwar in-numru ta' annimali differenti u li ma mhumiex koperti mill-leġiżlazzjoni u hawnhekk għandna sintesi biex nagħlqu imbagħad dwar x'inhu meħtieġ bħala liġi ġenerali u, u leġislazzjoni speċifika fuq ċerti razzez. U tkomplija wkoll ta' programmi ta' taħriġ, edukazzjoni u riċerka. L-ewwel net sostenabilità. L-mali parti mis sostenibilità hawnhekk, aspett mis sostenibilità hawnhekk huma xi affarijiet li jafu jwaslu għal nuqqas ta' sostenibilità, jafu jkun hemm problemi eh, għas-saħħa tal-bniedem, xi wħud minnhom dawn bħalissa għandna diskussjoni għaddeja dwar sistemi ta' prassi medika, veterinarja u agrikola wkoll. Eh, dan jaf joħloq reżistenza għal kontra il-mikrobi. U dan joħloq problema fit trattament tan-nies u l-annimali, ġifri dan u eżempju ta' qasam fejn jaf ikun hemm effett fuq is-saħħa tal-bniedem. Imbagħad jaf ikun hemm effett fuq il-benessri tal-annimali għal noqsma bħal modifikazzjoni ġenetika xi ħaġa inaċċettabbli għal xi nies jew taħt ċerti ċirkostanzi, imbagħad hemm ukoll effetti ambjentali forsi effetti li jibdlu l-ambjent u jwaslu għat-tibdil klimatiku jew jaffettwaw il-biodiversità jew anki jew il-konservazzjoni jew jwaslu għat nġis imbagħad għandna suġġett ta' użu ineffiċjenti ta' rizorsi ta' ikel madwar id-dinja xi sistemi huma partikolarment ineffiċjenti u għattul kif ma jkunux sostenibbli minħabba fek. Jekk int qed titma' l-ħut lil ħut dan ma tantx huwa tajjeb aħjar titmaħħom materjal veġetali għaliex kieku stajt tikol l-ħut kollu, anke dak li tkun tmajt lil ħut ieħor jekk inti qiegħed tuża ċereali biex titma per eżempju l-bejjem ċereali li setaw jużaw il-bnedmin aktar minn 90% minn dawn iċ-ċereali jistaw jintużaw minn nies. Ġifiri aħjar wieħed jitmaħħom wera eh, pjanti li ma nistawx nikluhom aħna. Aħjar mill nitamawhom xi ħaġa li nistgħu nikluwa maħna, dawn huma kollha marbutin mal-kwistjoni ta' rizorsi dinjin. Imbagħad għandna il-kwistjoni ta' kummerċ ġust in-nies ma jixtuqx jixtru kafe jekk in-nies li jipproduċu l-kafe jieħdu ammont żgħir ta' flus tax-xogħol tagħhom. Il-bqija tal-flus imorru l kumpanniji Ġifir kummerċ ġust dawn it-tikketti tal-fair trade illum narawhom ħafna fl-Unjoni Ewropea u f'partijiet oħrajn tad-dinja. Il-produtturi, speċjalment f'pajjiżi foqra, jirċievu dak li huwa ġust għax-xogħol tagħhom u mbagħad għandna l-preservazzjoni ta' komunitajiet rurali. F'xi każijiet il-metodi ta' ġestjoni tal-art dan ukoll jaf fattur li jista' jwassal għan-nuqqas ta' sostenibilità. Qed kom kontesti kuntest jiena, nsemmi dawn l-oqsma u naf li hemm oqsma oħrajn ukoll li dan il-kumitat irid jindirizza wkoll.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 l nies qegħdin jikkwalifikaw dawn il-prodotti bħala ta' kwalità baxxa pereżempju għaliex ikollhom impatt negattiv fi kwalunkwe qasam li semmejt aktar kmieni. Imbagħad għandna l-kunċett ta' benessri tal-annimali. Eh, benessri hija xi ħaġa li tintuża għal kwalunkwe tip ta' annimali, inkluż in-nies ukoll. Però xi ħaġa li ma tintużax għal oġġetti inanimati jew il-pjanti, ġifir il-benessri tal-annimali Għawna kanna definizzjoni. U stat marbut mal-attentat ta' dan eh, il-ħlejqa li tinteraġixxi mal-ambjent tagħha. Dan il-konċett li wieħed jifhem il-ħtiġijiet ta' annimal hija xi ħaġa marbuta wkoll ma' l-ekkim sejħa ħames libertajiet. U hemm ħafna riċerka wkoll dwar x'inhu importanti l-annimali u x'jiġri jekk ma jkollhomx ir-riżorsi indispensabbli. Mbagħad għandna xi kejl ieħor ukoll tal-benessri, pereżempju wieħed jista' jirreġistra l-ormoni prodotti, l-ormoni ta' emerġenza prodotti u dan jista' jgħidlek xi ħaġa dwar l-eżempju li għandna hawnhekk bħalissa. It-trasport, e, e, pereżempju, l-benessri tan-naċ huwa indikat mill-ormoni bħal kortizol hemm ħafna miżuri insomma fiżjoloġiċi x'jiġri meta inti tabbi in-naċ eh, f'xi vettura u qatt ma għaddew minn din l-esperjenza qabel, allura ikun hemm żieda sostanzjali eh, f'din l-ormona. Imbagħad eh, il-bima tad-datta hawnhekk qed naraw vjaġġ ta' 31 sija. Ikun hemm adattament wara xi sigħat jekk il-vettura tkun għaddejja minn highway il-livell jitbaxxa ħafna Umbat, kif tistaw taraw lejn tmiem dan il-vjaġġ kien hemm it-triq milwija u dan wassal biex l-ormoni jerġgħu jibdew jiżdiedu. Ġifieri għandna kanna kejl ta' problemi li jdumu ġurnata jumejn. Imbagħad għandna wkoll kejli oħor marbut ma' l-aġir tal-annimali. Hawnhekk qegħdin inqisu il-loġieħ fin-naċ. U jekk inti tweġġa' jaf tkarraħ eh, wiċċek. Eh, Forse tala għajnejk. Tammel it-tip ta' moviment, insomma, li ta' għedin taraw f'dan ir-ritratt ta' tarbija unnek, pero jaxa ħaġa li narawha f'annimali oħrajn. Il-ġriden, żwiemel, eh, kollha. U inti tista' tara kemm għanna mal-qatibati billi tara jekkux għadin ikerħu wiċċom u koll. Dan huwa kejlu wkoll insomma li ġi l-intwera dan l-aħħar li kien utli biex wieħed jevalwa l-uġieħ eh, anke vizavi il trattament Il-benessri ġifiri tirreferi għal dawn il-coping mechanisms kollha, dawn l-elementi fizjoloġiċi ta' imġiba, ecc. Dan kollu ikun reġistrat fil-moħħ tal-bima. Eh, Il-moħħ huwa s-sors ta' sensazzjonijiet pożittivi u negattivi. U ġieħ kontenti tsamba temmu koll element ta' patoloġija, ġifri l-kunċett tas saħħa huwa relevanti direttament, importanti wkoll għall benessri tal-annimali. Is-saħħa hija element importanti marbut mal benessri l-istat tal-individwu marbut mal-patoloġija. Il-benessri hija l il kunċett usa, però naħseb li huwa importanti li ngħidu li s-saħħa hija aspett importanti tal-benessri. Xi wħud mid-definizzjonijiet li użati hawnhekk, pereżempju d definizzjoni tal WHO daqsxejn sorpassata. Tkellmu wkoll dwar il-benessri medju fi grupp ta' nimal però ma tistax titkellem dwar il-benessri ta' popolazzjoni, wieħed jista' jitkellem dwar il-medja. U biex insemmi wkoll li ħarsien tal-annimali hija xi ħaġa li jagħmlu l-annimali wkoll. Il-benessri tal-annimali hija karatteristika tal-annimali. Għalissa għanna ċerti liġijiet ta' protezzjoni tal-annimali, però dawn għalissa huma limitati, limitati anki għal annimali li nqisu bħala sentient aħna. Sentient se fisser li wieħed ikun konxju ikollu l-abilità konjettiva li tippermetti l-possibilità li wieħed ikollu ċerti sensazzjonijiet, ġifieri li ikollok ċertu livell ta' funzjoni fil-moħħ mod li tkun tista' tħoss tħoss, pjaċir, uġieħ, eċetera. Li ma annimali huma sentient allura dan huwa punt kruċjali għaliex bħalissa qegħdin inħarsu aħna dawk l-annimali li jkunu jafu biex ngħidu hekk. għam eh, aktar minn dawk l-annimali li forsi naħsbu li ma jafux. Rridu ngħidu li mhux eh, n-nies jkunu sentient, Per eżempju, kinti tiffertilizza bajda, din tiżviluppa s fetu, u t tiżviluppa flom u eventwalment twilet bħala tarbija. F'ċertu punt din il-persuna tiżviluppa dan l-arfin, din is-sentience. Hemm nies ukoll li għandhom eh, xi ħsara fil-moħħ ma jiffunzjonawx, jiġifieri ma jkunux sentient, ma jħossux, ma jkunux jafu. L-evidenza xjentifika bħalissa hija l-mammiferi, l-asafar, ir-rettili, l amfibi il-ħut u xi annimali invertebrati huma sentient. Hemm ukoll kreaturi bħal l-awwest, il-gambli, eċċetera. Forsi nżidu aktar mal-lista wkoll. Hemm ukoll definizzjoni oħra użata il-kwalità tal-ħajja u din tfisser benessri, tfisser l-istess ħaġa, però nużaw il-kwalità tal-ħajja għal affarijiet li jdumu ċertu ammont ta' żmien. Ġifri ma titkellimx dwar il-kwalità tal-ħajja tiegħek ħażina għaliex tajt subajk, però l-benessri tiegħek kun affettwat. Dawn huma l-istess affarijiet però, l-istess kejl jista' jintuża. Huwa importanti li wieħed jgħid li d-definizzjoni ta' u benessri u saħħa għandhom l-istess tifsira għall-annimali kif ikollha speċi oħrajn ta' annimali. M'hemmx differenza bejnietom u l-interess attwali f'saħħa waħda u benessri wieħed qegħdin jgħidu dawn, qegħdin jgħidu li dawn huma definizzjonijiet li huma l-istess għall-annimali u tipi oħrajn ta' kreaturi meta l-benessri jkun fjak, ikun hemm aktar suscettibilità biex xwieħed jimrat. Ġifrek il-benessri tiegħek il-mart jonqos u biex immur lura reżistenza għal kontra l-mikrobi ovvjament. Il-prevenzjoni ta' din ir-reżistenza hija ħaġa importanti għall benessri tal-annimali, però apparti minn hekk jekk inti ttejjeb il-benessri u jkollok sistema immunitarja aħjar inti tnaqqas il-ħtieġa li tuża prodotti ta' kontra l-mikrobi. Ġifieri ma jkunx hemm għalfejn jintużaw daqshekk mediċini. U din hija rabta importanti. Imbagħad xi ħaġa oħra li semmejt hija l-eutanazja. Din il-kelma bħal oħrajn għandha tintuża bl-istess mod għall-umani u non-umani. L-eutanazja tfisser li toqtol individwu għall benefiċċju ta' dak l-individwu u b'mod li jkun uman. Illi jekk il-benefiċċju jkun għal xi ħadd ieħor, allura m'għandekx issejħela eutanasja, issejħela qtil jew qtil li jkun uman jekk ikun metodu uman però mhux eutanasja. Jekk inti jkollok annimal domestiku u ma tibqax tridu toqtlu dik mhux eutanasja, nittamaw li tkun eh, tkun qatla umana però. Messaġġ ġenerali ġifieri huwa li l-kura għan-nies u l-kura l-annimali jużati min-nies qed tkun aħjar kieku dawn kollha jitqisu bħala individwi u mhux niggruppawhom flimkien ngħid għandi 20,000 tiġiġa jekk itqishom bħala individwu inti aktar tista' titrattom b'mod xieraq. X'inhi l-influenza tal-politika tal-Unjoni Ewropea fid-dinja? Il-konklużjoni tiegħi hija li l-benessri ta' mijiet ta' miljuni ta' annimali tjiebet bħala riżultat tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Però parti minn hekk il-benessri tal-annimali tjiebet f'bnadi oħrajn tad-dinja mhux biss fliju minħabba politika tal-Unjoni Ewropea u minħabba l-leġiżlazzjoni Ewropea. Leġiżlazzjoni f'pajjiżi oħrajn spiss ikkopjat dik tal-Unjoni Ewropea u użat informazzjoni ċentifika tal-Unjoni Ewropea bħal rapporti tal-EFSA, etc. Pereżempju r rapporti fuq il-benessri tal-ħnieżer użati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea intużat mbagħad bnati oħrajn, bnadi oħrajn Ġifiri kien hemm impatt pożittiv madwar id-dinja, kien hemm suċċess, mhux kollox perfett ovvjament, però kien hemm influenza tajba. U naħseb li f'dan il-qasam leġiżlazzjoni tal-benessri tal-annimali bħal fuq smoħrajn l-istampa tal-Unjoni Ewropea naħseb li tibet minħabba l-fatt li kien hemm din il-leġiżlazzjoni. Hija mitqisa bħala indikatur ta' soċjetà ċivili din. Allora kif ġara li din it-tip ta' leġiżlazzjoni issa ġiet prodotta. Waħda mill-bidliet li permettew leġiżlazzjoni ġdida fil benestri tal-annimali u ħeġġet lill pubbliku biex jitlobha kienet li kien hemm żieda fl-arfin dwar il-funzjonament tal-annimali u dan wassal għal livell għali ta' tħassib fost il-pubbliku f'ħafna pajjiżi mhux biss fl-Ewropa dwar il benestri tal-annimali. Però ir-riċerka tal-Unjoni Ewropea, infurzar, edukazzjoni dawn għenu wkoll u dawn ġew trasmessi imbagħad fi bnadi oħrajn tad-dinja permezz ta' diversi metodi. Suċċess importanti dan kien ukoll, però huwa ċar minn surveys tal-Unjoni Ewropea li ċittadini fl-Unjoni Ewropea huma mħasbin ħafna dwar il-benessri tal-annimali, hemm ħasbin dwar il-benessri tal-annimali jekk ikunu fl-Unjoni Ewropea, però anke jekk ma jkunux fl-Unjoni Ewropea. U dan it-tip ta' tħassib żdied fuq medda ta' 20-30 sena madwar id-dinja. Mhux hawnhekk biss jiġifieri din hija ħaġa li ġrat postijiet oħrajn. Jiġifieri dawn l-affarijiet huma bbażati fuq rapporti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll surveys bħal tal-Eurobarometer. Il-projbizzjoni fuq prodotti tas-sils tal-foki wkoll kienet ħaġa importanti u l-evidenza dwar l-opinjoni taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea Dwar dan nitkellem aktar aktar tard. World organizations now list animal welfare as a factor. Issa numru ta' organizzazzjoni dinjin li qisu l-benessir tal-annimali bħala fattur li tiġi konsidrat meta jiddeċidu fuq politiki, per eżempju l-FAO tajt li l-benessir tal-annimali għandu l-potenzjali li jiġġenera eh, benefiċċji għall produtturi l-OIE għandha rakkomandazzjonijiet fuq numru ta' suġġetti tal-benesseri u ta' rekomendazzjonijiet għandhom il-firma ta' 185 il-pajjiż. L-OECD għandha politiki fuq il-benesseri tal-annimali. Il-Korporazzjoni Internazzjonali tal-Finanzi li parti mill- Bank Dinji ta' li standards ta' benesseri tal-annimali għolja zidu l-effiċenza u l-profitt fil-kummerċ jisodisfaw is-sfiq internazzjonali u jilħqu l-istennijiet tal-konsumaturi ħarġet ukoll linji gwida jisimhom eh, ħol opportunitajiet għal kummerċ permezz ta' benesseri tal-annimali aħjar. Għalhekk hemm numru ta' opportunitajiet bħala riżultat tal-politika dwar benesseri tal-annimali. Mod ġenerali kien l-ewwel wieħed fid-dinja illi toħroġ b'xi xi ħaġa li żjed illi jkollok opportunitajiet u sa ċertu punt hekk ġara. Fil-fatt inħoloq suq kbir Per eżempju, l-leġislazzjoni dwar il-biċċil tal-Unjoni Ewropea waslet sabiex jiġu sviluppati metodi għal-qtil tal-annimali l-ewwel f'pajjiżi li jixtiequ jesportaw l-Unjoni Ewropea mbagħad eventwalment f'pajjiżi oħra illi żviluppaw eh, leġiżlazzjoni għal tbiċċir iżjed uman. Ġifieri ħafna drabi f'dawn il-biċċeriji eh, anke fiċ-Ċina pereżempju qed jintużaw prodotti Eh, tal-Unjoni Ewropea biex il-qtil tal-annimali jkun iżjed uman. Mela jekk inti għandek jekk inti għandek mm, tamira posta biex inti dbiċċer jew eh, tistordi lill-annimali, dan it-tamir mhux qed jintuża biss fil-Unjoni Ewropea manka lilin. Hemm ukoll opportunitajiet biex wieħed ibih eh, prodotti illi jirrispettaw il-benesseri tal-annimali. Mela jekk nasbu fuq il-WTO, dina ma speċifikax il-benesseri tal-annimali kien raġuni eh, għal limitazzjonijiet fl-importazzjonijiet. Per eżempju, il-proibizjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-prodotti tas-sils għaddiet minħabba illi il-til tal-dawn is-sils ma kienx ikkonsidrat li kienu man. Dika dawn is-sils kien hemm każi fejn eh, jinqatlu ptir u peress li il-tir jiġi sparat minn fuq daj sa tkun tiċċaqlaq mhux dejjem ikun preċiż. Iġveri kultant jinexilek toqtlu mill-ewwel kultant le l-istess jekk ittih daqqa eh, b'xi njama kbira ġili toqtlu fuq il-post u ġili le. Għalek, frappojt tal-EFSA hemm provi xjentifiċi illi il-metodu għal-qtil tas sils mhux dejjem kienu man. Stariċ tal-Eurobarometer wera illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma ħasbux li wara ġonevoli illi l-prodott jinbih meta eh, il-ġilda tkun taqaċtet minn fuq annimal meta dan ikun għadu f'sensieħ. Dana kienu provi li ġew ippreżentati l-Unjoni Ewropea, jien kont involut tanka fil-ħidma li għamlet il-WTO, u kienet ippreżentata bħala kwistjoni ta' moralità. Naħseb li dan kien svilupp interessanti għaliex naturalment eh, jiftaħ il-possibilità li jkun hemm limitazzjonijiet oħra tal-importazzjonijiet għabbażi ta' raġuni eh, raġunijiet morali. Għaliex il-moralità pubblika hija raġuni għad-WTO biex tillimita il-kummerċ. Għandu jkun hemm referenza għal benesseri tal-annimali u l-sentimenti tal-annimali anka eh, frekoli. Iġifiri, il-leġislazzjonijiet u politiċi mandomx jirreferu għall-annimali bħala oġġetti jew inkella eh, oġġetti li jkunu proprjetà ta' xi ieħor. Hemm xi leġislazzjoni li tagħmel dan, pereżempju, direttiva partikolari li tajt li l-annimali għandhom valur intrinsiku li jrid ikun rispettat hemm ukoll ċertu tassib etiku mill-pubbliku dwar l-użu tal-annimali fi proċeduri. Għalhekk l-annimali dejjem għandhom jitqisu bħala ehm, ħalejja illi iħossu iġifiri hemm referenza f'dan il-każ imma pereżempju fil-ftehim sita min-naħa l-oħra ftejn mal-Kanada dan huma affarijiet li ma jissemmewx. iġifiri, f'ċertu każijiet irridu nirreferu għal benesseri tal-annimali fi ftehimiet kummerċjali iżjed ġenerali. Barra minn hekk irridu nkunu ċerti wkoll li fil-formulazzjoni li jkun hemm fil-leġislazzjoni tkun waħda adattata. Per eżempju, bħalissa id-direttiva 98 59 eh, tajt illi eh, rridu nassiguraw il-benesseri tal-annimali, ma ngħidux nassiguraw benesseri tajjeb tal-annimali. Benesseri jista' jkun tajjeb ħażin. Imma kol referenza għal bżonnijiet, il-bżonnijiet ehm, u ma ħaġa biologika, però mhumiex fiżjoloġiċi u dawn jinstabu fil-moħħ. Ġifieri l-formulazzjoni fil-leġislazzjoni tista' titjib. Issa, ħanħarsu lejn xi ċifri, jekk inħarsu lejn numru ta' annimali illi eh, jinżammu mill-nies fl-Ewropa li komuni huma t-tiġieġ. 400 miljun. It-tieni għandek il-ħut, it-trota u s-salmun fl-Ewropa, f'partijiet oħra speċi differenti, t-tiġieġ jintużaw għal-bajt, eh, għasafar, imbagħad għandek il-fnik, il il-papri, il dundjani il-majjali, il-qtates, il-baqar, il naċ u l-klib. ħafna minn dawn huma annimali jinżammu fuq l-irtietet. Imbagħad hemm eh, annimali jintużaw f'laboratorju imma hemm inqas minn dawn. Ġifieri jekk hemm problema ta' benesseri hija problema li tapplika iżjed per eżempju għal tiġi jew inkella għal ħut milli għal klib per eżempju jew inkella annimali li jintużaw fl-laboratorju. Hemm leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tkopri anke annimali tużaw għal mm, skopji ċjentifiċi, annimali fiż-żuż, trasport u anke annimali għad biċċir. U hemm leġislazzjoni li tapplika pereżempju għal eh, tiġiġ li tużaw għal bajt, il-majja li tiġiġ li tużaw il-produzzjoni tal-laħam. Imma it-tieni, it-tielet, ir-raba, il-ħames, is-sitt, it-tmin u it-tisa, l għaxar u l ħdax li żied annimali li eh, jinżammu minn nies ma jiġux mhumiex koperti mill-liġi. Eh, huma koperti f'termini ta' trasport u f'termini ta' tbiċċir, imma għal-pjata ħajjithom, mhux il-pjata ħajjithom dawn ma jkunux ittrasportati, il-kondizzjonijiet ta' xin tagħhom mhumiex koperti apparti mid-direttiva 98-58 li għandha formulazzjoni ġenerali ħafna u s'issa l-effett tagħha kien pjuttost limitat. Mela ma l-akbar eh, l-akbar problemi huma eh, kondizjonijiet fis-saqajn ta' tiġiġ li ntużaw għal atla. Imbagħad it-tieni hemm il-benesseri tal- eh, baqal li ntużaw għal ħalib daw spissi batu minn eh, eh, kondizjoniet fil riproduzzjoni ibatu anka minn sajom, etc. Ġifiri, mirata ta' madwar 20% u dawn huma problemi kbar. Il-produzzjoni tal-ħalib tista' tkun problema għal dawn l-annimali, speċjalment dawn l-annimali li produċu ħafna u dan kollu sissa mhuwiex kopert minn liġi. Għanna eh, liġi dwar is-saħħa tal-annimali imma ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea jisibu li ċettabli illi eh, annimali per eżempju salamun, it-trota, il-papri, il-fnik, id-dundjani, il-baqar, il-naċ, etc. mumiex protetti minn leġislazzjoni tal-Unjoni. Iġveri stati membri fejn leġislazzjoni hemm oħrajn fejn memx. Allura, jista' jkun hemm krudelta fuq dawn l-annimali f'ċertu stati membri u dik tkun legali u fi stati membri oħrajn tkun illegali. U dik xi ħaġa li nismu barra l-Unjoni Ewropea mm, pjuttost għatta d dak Ġifieri tajjeb jekk ikollna liġi ġenerali tal-Unjoni Ewropea li tipproteġi dawn l-annimali, mbagħad jista' jkun hemm sezzjonijiet fil-liġi jew inkella liġijiet separati għall-ispeċi ewlenin. għandu jkun hemm referenza għal eh, benesseri u sentimenti tal-annimali li jkunu parti wkoll mill-ftehmiet kummerċjali u anka liġijiet oħra li ma jkunux prinċipalment fuq annimali ma jkunu jolqtu b'xi mod l-annimali. X'inhi l-azzjoni li għandna bżonn fil-futur? Naħseb li opportunitajiet ta' edukazzjoni dwar benesseri tal-annimali huma importanti ħafna. Bla dubju ta' xejn, l-aħjar mod kif nagħmlu dan huwa permezz tal-internet u Fil-fatt l-Unjoni Ewropea sissa nitbiċċa xogħol tajba li tipprovdi informazzjoni permezz tal-internet, imma f'dan il-qasam partikolari għad fadal xi jsir. Wieħed mill-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea kien il-proġett Ewin u dan il-proġett kellu lan li waqqaf sit elettroniku dwar edukazzjoni u formazzjoni dwar benesseri tal-annimali. Dak sar, dak il-proġett sar, imma mhux qed jitkompla U naħseb illi ħaġa ta' dak it-tip għandha titkompla għandu jkollha finanzjament mal-Unjoni Ewropea biex tingħata informazzjoni xjentifika ta' kwalità tajba u l-formazzjoni għall-edukazzjoni dwar il-benesseri tal-annimali. Din eh, l-informazzjoni għandha tkun neutrali u għandha jkollha pedament xjentifiku u bħalissa informazzjoni minn nies li għandhom interessi partikolari li informazzjoni kultant utli però miex neutrali kultant laqas tkun xjentifika. Um, korsijiet pal BTSF, korsijiet pajizi terzi, dawn huma korsijiet eh, utli uh, ħafna għandhom jitkomplew, naħseb li għandhom impatt tajjeb u jgħinu biex tixtaret l-informazzjoni. Edin, f-situazzjoni fejn għanna bżon iżjed indikaturi dwar il-benessari tal-annimali Għanna bżon li riċerka xentifika dwar il-benessiri u għanna bżon studji li jkunu involvu riċerka kif ukoll eh, studji dwar indikaturi tal-benessir, indikaturi li jkunu jistaw jintużaw mill-ispetturi eh, dawk li jispezzjonaw l-qasam tal-veterinarja u oħrajn involuti fis-settur. Barra minn hekk irridu naraw ukoll kif nistgħu naqdu dawn l-elementi f'sistemi sostenibbli u għal dan hemm bżonn riċerka. Iġifieri il-politika illi kun hemm kontrolli u skambju ta' informazzjoni fuq l-infurzar ta' leġislazzjoni fl-istati membri kollha li issa jla d-dejja naħseb li hija politika ta' valur kbir u għandha titkompla, imma l-infurzar tal-leġislazzjoni eżistenti ma jissostitwix il-bżonn illi eh, nikkompletaw uh, il-leġislazzjoni. Għaliex għalkemm ikonna l-infurzar, ma jistax ikun li minnaħa l-oħra jkunna ħafna lakuni, ma tistax tinforza xi ħaġa li m'għandekx. Mela, dan huwa it-titlu tar-rapport, tara quddiemkom. Dan ah, għandkom ukoll stampa ta' żewġ kodba li jiena ktibt fuq dan is-suġġett. U biex nagħlaq forsi nista' nirringrazzja lil Ottavio Mazzocchi, kollegi tiegħu anke lid-Dipartiment tal-Politika tal jenuni biex niproduċi dan ir-rapport. Grazzi. Sir Professor, thank you indeed. Grazie ħafna. Grazzi. Jina studjajt pala biokimiku u dak li jattinti fil-fat jinteressan immens. Jina smajt il-prezentazzjoni tijak b'attenzjoni kbira u naħseb li kollek hemm aħna sibna din il-prezentazzjoni utli ħafna. Kollegi, għandkom xi mistoqsijiet għal professur Mistoqsijiet jogħġbok. ekkur parancsoljon. Jo. Isur ek. L-ewwel nisa jgħid il Thank you. Well, uh, that's, that's, that's new to me. Tajjeb. Mela, ġa ġdida li hija li nġildu għaw dwar min ħajamelu mistoqsija fuq suġġett bħal da, l-benessri tal-annimali. Dan għazu suġġett li ma niddiskutux ta' spiss ħafna, ġeneralment dan il-Parlament jitkellem fuq il-bnedmin eh, fuq il-bnedmin li għaxu fid-dinja tal ponent u fuq il-flus tagħhom. U tajjeb li hawnhekk niddedikaw odwa lil ehm, benesseri tal-annimali li ħaġa nagħmlu iżjed ta' spiss u nagħmlu aħjar. Naħseb illi għandna b b'leġislazzjoni aħjar għal benesseri tal-annimali, x-annimali maħaqqom xejn inqas. Għandi ftit mistaqsijiet għal professur Brum. Nirringrazzja l-Komitat Peti tal-li għajem din il-kwistjoni importanti u nirringrazzja lil professur Brum tal-li tana dik l-informazzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Ewropa f'dak li għal l-benesseri tal-annimali. Palissa l-Ewropa qed tgħid li għandha l-ogħla standards eh, tal-benesseri tal-annimali. Ma minnaħa l-oħra, eh, ħafna annimali qed jinqaflu fir-tziet industrijali, eh, tabbuża miżrira, qed nagħmlu affarijiet orribli lill-annimali jiena rajt anka li hemm ħmir li qed jintefa' minn binjoli jew inkella hemm barrin li qed jingħataw in-nar. Naħseb l-ar ħaġa li qrajt. U dejjem nistaġeb jiena b'kemm nistgħu nkunu krudili mal-annimali. Jiena professur. Kontet naħseb Jekk inżommu dal-moratorju mal ftit għal iżjed snin, taħseb li jkun hemm iżjed pajjiżi illi eh, jilħu pożizzjoni ħil minna f'dak l-urbanizzazzjoni tal-animali, naħseb jena fiċ-Ċina, l-Brażil pereżempju. Allura kemm taħseb illi ħankunu nistgħu nibqgħu ngħidu illi ehm, għalna l standards għal benessari tal-annimali. Mistaqsija oħra. Inti fil-bidu tal-prezentazzjoni tkellimt dwar is-sostenibilità u dwar xinu sosteniblu x'mhuwiex. Inti semmejt il-kummerċ ġust eh, bħala premju bħala kumpens għal pajjiżi il-faqar. Fl-Ewropa, f'ħafna supermarkets, anka wek fil-Plas Luxemburg, naraw li litru ta' ħalib jimbieħ għal 29 ċentesmu. Ma taħsibx li il-kommerċ ġustu sostenibilta għandhom ikopru wkoll il-kummerċ f'pajjiżi mhux daqstant foqra, pajjiż Ewropej pereżempju, ma taħsibx li għandu jkun hemm politika kummerċjali anke għall-bdiewa tagħna stess għaliex li litru ħalib jimbiħa 29 ċentezmu. Naħseb dak serq. Serq u xejn musew. Grazzi. Mela ħan jihdu l-mistoqsijiet l-ewwel imbagħad eh, imbagħad eh, inmiġibu wara. Is-sur ek, jien ħan tkellem bil-Ġermanis, grazzi President tal-għediet il-kelma. Ħanibda billi Nirringrazzja lill professor Brum ta' dan ir-rapport eċċellenti, studju interessanti ħafna, grazzi ħafna. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat Peti talli qed jitfa' dawl fuq din fuq din il-suġġett tal-benesseri tal-annimali. L-unika ħaġa nixtieq nikkritika mill-istudju huma l-konklużjonijiet tal-aħħar. Ovvjament, eh, inti l-professur indikajt li sar xi progress fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-benesseri tal-annimali. Ma jekk inqisu il-jasar sħiħ li għaddu minnu l-annimali naħseb li l-progress huwa verament batut. Fil-Ewropa għandek miljuni u miljuni ta' fliles illi jinqatlu għaliex huma ġġiel. U naturalment il-tiġiet l-irġiel eh, srida ma jagħmlux ma jagħtux bajt, ġifieri ma jkunx hemm bżonnhom, l-għanna mela 55 miljun il-fellus li jinqatel fil-Ġermanja kull sena. Mbagħad hemm ħafna annimali wkoll li eh, jitbiċċru jinqatlu qabel ma ma, ma jintilfu minn sensijom. Manka problemi bil-kondizjonijiet li fjom qed jinżammu il-fnik. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt il-Parlament adotta riżoluzzjoni fuq dan tal-aħħar. Allura jekk inħarsu lejn dawn l-aħħar snin lejn il-liġijiet kollha li għaddejna li ħriġna bihom f'60 sena Naħseb li jekk tikteb it-titli kollha tal-liġijiet li ħarġu fuq folja waħda joqodulek imma mbagħad jekk tħares li oqsma oħra, ikollok ma nafx kemm il-paġna ta' liġijiet li inħarġu f'60 sena. Jiena naħseb illi il-Kummissjoni ma diġ Eh, interessata f'dan is-suġġett, ma diġ interessata li toħroġ iġi ġodda fil-qasam tal-benesseri tal-annimali. Is-sur Timmermans, is-sur Juncker, fil-fatt dan ħabruħ b'mod uffiċjali qalu illi matul il-mandat tagħhom ma kienet se tinħareġ l-ebda liġi ġdida dwar benesseri tal-annimali. U fl-Unjoni Ewropea, kif qal il-professura, mħafna Eh, annimali differenti li qasbis nikkonsidrawhom. Hemm 330 il-miljun fenek fl-Unjoni Ewropea illi trabbew u jitbiċru u 99% ta' dawn il-fnik kollha eh, jinżammu f'gaġeġġ żgħar ħafna illi jwaslu sabiex il-fnik iweġġaw. Fil-fatt it-trobbija tal-fnieki għall-iżjed eh, forma komuni ta' tortura tal-annimali. Il-Parlament ġimgħa l-oħra irreaġixxa b'maġġoranza kbira għal rapport li għamiltina fuq inizjattiva propja. U aħna għedna rridu naraw titjib fl-aħħar mill-aħħar li rridu. Hija leġislazzjoni illi tipproteġi annimali li f'dawn l-aħħar 60 sena intesa għal kollox għalhekk. Sinjuri, il-Kommissjoni x'għamlet anka saħansi traqqabel il-votazzjoni, il-Kommissjoni qalet ma x'għamlu bis-sussidjarjetà, aħna ma nistgħu nagħmlu xejn din hija kwistjoni tal-Istati Membri għal fidejhom dawk l-istati membri li għandhom irtsiset kbar tal-fnik huma jridu jagħmlu xi ħaġa, ġifieri aħna ma nistgħux nindaħlu U għakka din il-pjattaforma kbira dwar il-benesseri tal-annimali li nsemmu jekk ikun hemm xi interessi mill-partit interessati hemmhekk biss inkunu nistgħu niddiskutuha. Il-benesseri tal-annimali fl Ewropea huwa skandlu kbir, mwa xejn ħlief falliment politiku enormi minna l-oħra mbagħad jekk inti tajt benesseri u interessi ekonomiċi, dejjem l-affarijiet jiġbdu lejn l-interessi ekonomiċi hemmhekk biss jittieħdu miżuri u sfortunatament il-PPE eh, xaqleb mal-Kummissjoni. ċaġa pjuttost tramba li il-PPE tkellem kontra li kun hemm standards minimi għad trobija tal-fnik. U dana kollu ġifiri ħajsarraf fl ma jkunx hemm miżuri leġislattivi li għandna bżonn fil-futuri għar-rieda politika biex il-benesseri tal-annimali tkun infurzata mbagħad verament jiġri xi ħaġa. U jiena naħseb illi meta inti ssaqsel iċ-ċittadini dawna ħajajdulek li iridu iżjed benesseri tal-annimali, iridu l-annimali jitħarsu aħjar u naħseb li l-Kommissjoni għandha dmiri li tisma' lil dawn iċ-ċittadini għalhekk hemm l-Unjoni Ewropea, għalhekk aħna ninħatru f'dan il-Parlament. Inkella dana mhux xejn ħlief eh, teatru kbir u noqdu għaw eh, nagħmlu ta' birruħna leb demokrazija u demokrazija ma' xejn. Iġbir dan huwa eżami importanti għall-Unjoni Ewropea. Dan juri kemm l-Unjoni Ewropea viċin iċ-ċittadini tagħha. U dwar dan kienet ikkritikata ħafna dal-aħħar. Fil-futur, jekk l-Unjoni Ewropea tisma' iżjed il-ċittadini tagħha jkun hemm iżjed benessiri tal-annimali. Dan kollu għandu x'jaqsam ukoll mal-moralità. Ħajkun hemm iżjed leġislazzjoni għall-annimali jew inkella ħanamlu kif għamilna f'tal-aħħar 60 sena. Għandi mistoqsija wkoll. Għandi mistoqsija professor Blum, verament temmen illi il-Kommissjoni se konsidra l-istudju eċċellenti tiegħek f'deċiżjonijiet fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sur Bitijar. Grazzi ħafna, kollega għal darboħra, sur Ek samel l-introduzzjoni eccellenti għal dan is-suġġett. Tajjeb wisq. Ovvjament, dina kwistjoni ta' politika, mhux neċessarjament diskussjoni ta' natura xjentifika li qed ikollna imma l-mistoqsija hija din. Irid konna kompromess fis soċjetà leġislazzjoni din hija parti essenzjali ta' politika huwa dibattitu illi tista' tidħol f'dak li għandu xaqsam ma' trobbija tal-fniek biedja tista' jkollok verifika pożittiva għandna maġġoranza kbira ħafna fil-Parlament li imma jaqblu l nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni namlu aħjar. Ovvjament tista' jkollok eh, surveys u polls biex tara in-nies xjaħsbu fuq dan imma hemm ukoll ħafna nies li ma jħossux li l-Unjoni Ewropea għandha tindaħal u li tfixkel fuq kwistjonijiet li huma eh, fuq responsabilità u fuq sparin tal-Istati membri. Irridu nikkonsidraw dawn il-punti kollha kollha. Jitel li hemm konflitt minn naħa ta' fuq għal naħa tisfel dwar it-trattament pereżempju tal-fniek u l-biedja. Imma forsi din qed nimxu il-bot mis-suġġett, ejja nibdew biex najdu li dal-istudju mhuwiex biss qiegħed hemm biex kulħadd tkun li jkollu kopja tiegħu fl-uffiċċji Imman ta' fil-Kumitat ta' Affarijiet Agrikoli dan għandu jiġi mqassam u kemm jista' jkun dal-istudju. U l-professur Brum ippreżentalna punti importanti ħafna ġibet konklużjonijiet li jagħmluha tajjeb biex għandna niddiskutuhom. Meta nitkellmu fuq benessri l-annimal, din kwistjoni soċjetali. U skont is-surek mhux mhux qed isir biżejjed immorru lura 30-40 sena, jiena nemmen li kien hemm ċertu progress f'dak li għandu x'aqsam mal-benessri ta' jiena ġej minn naħa tal-va ma' dik li kienet naħa tal-vant tal-Ġermanja nista' nara li, li sar xi progress. Mistoqsija li l-professur Brum għanna eh, definizzjoni e xjentifika dwar xi tfisser benessri tal-annimal biex bekk ikonna bażi għal di diskussjoni qed ngħidlek li għal xi kultant il-mod kif aħna nħarsu lejn il-benessri tal-annimal mhuwiex skont dak li qed li qed tgħidilna x-xjenza. U mhux hekk biss nixtieq insaqsik. X'taħseb dwar l-annimali li jinżammu domestikament il-pets. Għax daw ma jaqawx taħt il-leġizlazzjoni dedikata għal benessi tal-animali, allura l-istudi xedin jgħidu fuq dan. U hemm xi ħaġa li għandna nieħdu azzjoni fuqha. Issa, il-mistoqsija li misqisni għed indur minn għal oħra hawnhekk, imma l-istrateġija dwar li niġġieldu l-mart fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq l-istok ta' trobbija u l-mart li involut hija kwestjoni ta' benessri hija kopruta fl-istudju tiegħek u tara rabta bejn dawn kwistjonijiet kollha. U bejn id-daqs ta' razzett jew kumpanija tal-bidja u tara li dak il-volum u l-daqs tal-razzjet u il-profit propju tal-benessri xin r xem bejnietom daw iż-żewġ naħat għal darbohra grazzi ħafna tal-miġa għak fostna. Ija ħaġa sabiħa naraw xjentisti u akademiċi li jisħu fuq taqsira tax-xogħol tagħhom li hija lina, importanti, kellimni jmiss. Grazzi President, anka jiena xtaqt nirringrazzja il-Professur Brum għal-riċerka tiegħu għall-istudju li qed ippreżentana llum. Jien naħseb li huwa fundamentali li nagħtu eh, xprun għal battalja li għadin li għanna u fuq da' suġġett. Għax kif intqal mill-kollega tiegħi hekk, Nista naqbel ma dak li għal il-kollega u naqbel ħafna, sfortunatament. nazzjoni kompleta fost l-istituzzjoniet Ewropej fuq ix-xogħol konkret biex intejbu l-benessri tal-annimali llum. U dan huwa fatt Allura nirringrazzja l-professur tal-istudju li ippreżentalna għax verament nispera li dan iservi bħala imbottatura kbira fuq li għanna namlu bħala leġizlazzjoni f'tal-parlament u anka minħabba f'din l-istess komitat peti għanna ċertu atteġġjament ta' eluq ta' nuqqas tarieta li napprofondixxu li nafusna fuq l-arfien tal-benessi animal. Per eżempju, nirreferi għal ċerti petizzjonijiet li kellhom xasmu ma' l-finanzjamenti għal eh, torriet ta' kombattiment Wieħed jista' jitkellem ħafna anke fuq finanzjament tagħhom, finanzjament Ewropej, ċittadin kollha Ewropej jipparteċipaw bil-bwiet tagħhom bil-flus li ħalsu għat għal dan il-ġlied. U minkejja il-petizzjoni ta' ċittadini, minkejja l-opinjoni pubblika għal dejja mija kontrarja għal din l-attività, hawnhekk dal-kumitat ma tantx għandna rieda illi nidħlu fihom dawn l-affarijiet li anka nalqu l-petizzjon li għandhom xjasmu u noqogħdu lura milli li nitkellmu b'mod miftuħ fuq da suġġett u jiddispeċini tagħha din nisħi ngħidha nemmen ukoll fuq is-suġġett tal-annimali fit-toroq dawn huma suġġetti li wieħed jista' eh, jevita li jitkellem fuqhom. Jiena nispera li fuq b'dan l-istudju wieħed jista' jerġa' jiftaħ jixpruna dawn is-suġġetti għad diskussjoni li nibdew l-erġum dawn niddiskutu un poġu fiċ-ċentru tal-prioritajiet tagħna għax kif għal kollega tijek u dimna na kriżi ta' kredibilità eh, fost l-istituzzjonijiet Ewropej ma' ċittadini, ċittadini b'vuċi għolja u b'forza jridu dan it-tibdil li huwa tibdil kulturali u koll u situazzjoniet Ewropej dejjem eh, l-istituzzjoniet Ewropej juru ruħom li li ma eh, jridux jisimaw dawn il-vuċijiet. Kellimtna u koll fuq il-World Trade Organization u li nużaw ukoll ir-raġuni ta' morali pubblika f'dak li għandu xaqsam ma' proibizzjoni futur ta' prodotti li ġejjin minn annimali li ġejjin minn annimali li soffrew. Fl-opinjoni tiegħek x'taħseb fuq ambiti oħra li jistaw jafsuna lejn jibuttana li din is-soluzzjoni ta' proibizzjoni, soluzzjoni progressista importanti ħafna jina nemmen u għanzi nsaqsik. U din nitkellmu fi Strasburgu fil-plenarja, per eżempju l-palm oil li jipproduċi fit-komplement li jkun prodott fil-komplement tad-dinja fil-Brażil, fl-Afrika pajjiżijiet oħra. U e, huwa prodott ta' diżastri ambjentali u e, e, speċi ta' animali jisparixxu grazzi għal produzzjoni ta' dan iż-żejt U din il-lista ħamra fija sensiela ta' speċi ta' annimali li jedin fil-periklu f'riskju ta' estinzjoni. Wieħed jista' jaħseb biex javvanza din e, e, it-talba ta' proibizzjoni tista' tagħtina xi suġġerimenti kif aħna nistgħu nippruvaw fuq sedi internazzjonali, f'ftejimiet internazzjonali li l-Unjoni Ewropea għandha mal-komplement tad dinja biex nifurzaw dan il-pass biex ikollna iktar responsabilta għal benessir tal-animali. Grazzi ħafna. Grazzi, professur għandek il-kelma issa. Grazzi ħafna ta' tal-mistoqsijiet. L-ewwel, jien naħseb għal każ bħalissa l-Unjoni Ewropea edha tmexxi fid-dinja f'dan is-settur. Hemm diversi setturi fejn għandna e, e, e, mexxejja fid-dinja. Għax in-nies jiġu flimkien minat ta' pajjiżi, allura kien possibbli li aħna e, nottienu ċerti affarijiet milli li jkunu diffiċli għall-unità ekonomika żgħira li tasal għal jomi. Allura din mexxu iva fil-benessi tal-annimali, u hemm pajjiżi oħra li qegħdin jgħaddu leġiżlazzjoni u xi sitt pajjiżi li reċentement għaddew leġiżlazzjoni insemmejtu l-Brażil li qed jikkonsidraw qatt ta' leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni tagħhom fuq il-konservazzjoni ferm ferm ferm iktar il-qudiem minn dik tal-Ewropa, ma rridu naraw la fejn kif huma. Aħna mixin, mixin tal-hemm imma din tista' tinbidel il-ħaġa ċerti pajjiżi oħra bħal New Zealand forsi ħataddina delwat. Allura, Iva, forsi nistaw nitilfu dan l-istat li nkunu mexxejja jekk ma nagħmlu xejn. Edukazzjoni importanti, imma ikolna inqas impatt kieku ma kellniex leġiżlazzjoni f'ċerti setturi ġodda. E, mbagħad punt jor fuq il kummerġus il-fair trade naħseb għanna nappoġġjaw l-iktar nies foqra fl-iktar pajjiżi foqra. Et meta nixtu xi affarijiet imma naqbel magħkom sew li għanna nappoġġjaw il-bdiewa Ewropej u li daw il-bdiewa Ewropej ikollhom fair deal, per eżempju fil-ħalib, il-prezz tal-ħalib. Meta huma jrabbu u jieħdu ħsieb il-, il baqar tal-ħal li jipproduċu l-ħalib, ir-realtà li jekk is-swi uniċi ridu jużaw il-ħalib prezz baxx ta' mandux ikun e, askapitu ta' nis li jipproduċuh il-ħalib dan għandu jkun e, prinċipju ġenerali għax is-swi uniċi kienu daqsxejn taħsara f'ċerti aspetti u f'ċerti setturi għandkom punt fej swi uniċi mhux qed ikollhom mhux qed jagħtu vantaġġ f'ċerti prodotti bħal ħalib. Għax jużaw bħala loss leader. Allura dinja kwistjoni li fija implikazzjoni tfrem iktar wiesa minn sempliciment benessi tal-annimali. Mandekx tfixkel il-produtturi tijek stess biex dbiħ ċertu prodott eh, eh, eh, bi prezz iktar baxx biex sempliciment biex tattira in-nis fil-ħanut tijek. Le, ek mussew. Dak kien punt interessanti. Il-punt li jmiss minn missur ek, naqbel miegħek, ovvjament, li kien hemm progress, jista' jkun hemm iktar progress, naqbel miegħek personalment jien nar iktar progress qed jgħid il kellim huwa perfettament possibbli li jkun hemm iżjed progress kif qed tinsew jekk iridu nkunu skont ma dak li jridu l-konsumaturi jiena naħseb għandna bżonn nirreġistraw iżjed progress milli kellna sissa. Għax dan dan huwa settur fej proporzjon għoli ħafna ta' konsumaturi jekk issaqsjom għandniex niblu leġislazzjoni biex nipproteġu l-annimali u ma nħallux l-iktar welfare f'ira, allura għandek proporzjona li ħafna li ħajajdu iva u jwieġbu fl-affermativ. U, din, u li dinja kwistjoni importanti ħafna dwar mux ħanqot nidħol fil-speċifiċitajiet kollha, semmejtu din ta' shredding tal-flieles. Dawn ġifiri eh, għandek eh, flieles illi jinqatlu permezz ta' shredder, iddaħħalhom ħajjin ġo shredder. Din ifisser għandek ħafna mwiet bħala welfare miex problema għax l-aħjar mod tal-fliles huwa li ddaħħalhom ġo maċeratur, ġo xreder, daw imutu mill-ewwel. Ix fil-metodu skont il-kellim hu morrajt. Imma din hija kwistjoni kif tista' ħadd iġġestija mhix faċli li tagħmilha din. Il-punti kollha jiena naqbel magħhom nafil nammetti li ma nix nżommu l-ħnieżer nisa fil-ġo crates biex iżommhom hemm, jgħixu hemm u hemm pressjoni pubblika f'kontra din. Di xi ħaġa li tista' ssir issa. Anka l-benessri tal-fniek hija verament problema serja ħafna u xi ħaġa trid issir fuq għamalaj fl-opinjoni tiegħi. Il-platform tal-animal welfare, personalment naħseb li xħajkun l-effett ta' din il-platform. Jekk int m'għandekx leġislazzjoni ġodda, di se tkun limitata fl-effetti tagħha. Jiena kontent biha il-platform imma nsaqsix x'effett se jkollha fuq x'effett se jtati din. Fuq saqsejtu fuq ir-rapport ukoll. Il hemm limitu x'wieħed jista' jagħmel għax hemm ċerti policies. Jiena m'nix ħanqod nistenna biex l-affarijiet jinbidlu, nispera li jinbidlu, imma għandi ċerti dubi. Mbagħad, kif għedtu intom, kif inti qed hemm maġġoranza kbira fil-Parlament li jgħidu li għanna bżon nagħmlu xi ħaġa fuq il-benessir tal-annimali, vuċijiet fl-Unjoni Ewropea fil-fost il-pubbliku u jiena kun nħu pjaċir kieku dar rapport ikollu effetti iktar wisajn mill partikolarment mill-Kumitat tal-Affarijiet Pubbliċi. Bħala xjenza, ix-xjenza tal-benessri tal-annimali iżviluppat malajr id-definizzjoni tal-benessri tal-annimali hija użata minn minn xjentisti tal-Benezri hemm madwar 4000 minnhom mad-dinja kollha, jiġifieri użata b'mod wiesa ħafna u ġenerali kif qed inti il-mod kif ix-xjentisti jitkellmu fuq l-affarijiet mhux eżattament rifless mill-mod kif in-nies jitkellmu fuqha. Imma naħseb tkun il-leġiżlazzjoni jew dokumenta politika jew jekk ikun standard stand ġo supermarket iktar iktar eh, jirrifletti dan. Dak li jgħidu nis privatament mhux dejjem eh, eh, jott dwar l-annimali domestiċi hija ħaġa stramba illi m'għandix leġislazzjoni proteġi il l-klipultates imma l-istess ħin il deputati se tiġu trattati ferm aħjar minn annimali eh, fuq il-irzijiet se timmem każijiet fejn eh, memx fej il-deputates u żwiemel ma jiġux trattati sewwa. Iġifiri, daw huma l-annimali li ddaħlu fil-leġislazzjoni ta' protezzjoni, dawk l-annimali li huma involuti fil-kummerċ, fit-trading. U di anomalija hija konsegwenza kif ta' kif żviluppaw l-affarijiet l-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li tista' tinbidel u ovvjament jekk għandek eh, eh, liġi ġenerali tal-bensi tal-annimali daw ikopru wkoll l-annimali ta' kompanjament, l-annimali domestiċi, il-pets u daqs ikunu annimali fuq il-florizijiet. Il-ġlieda kontra l-mart għandha tkun marbuta mal-liġijiet tal-bensi tal-annimali. Fil-Kummissjoni hemm rabtiet tajbin hemm l-efsa u l-predeċessuri tagħha, hemm rabtiet tajbin bejn bejn il-welfare tal-annimali u l-ġlieda kontra il-mart u l-imxiji. Jiġifieri din qed issir fuq ċertu livell, imma mbagħad ma mhix qed issir għax tittieħed deċiżjoni fuq ġestjoni ta' mart illi mhux bil-fors tikkunsidra l-welfare tal-annimali u tista' tkun bil-kontra wkoll. Allor hija taħtieġa illi dawn l-affarijiet jiġu flimkien għax kifet is-saħħa u l-benessri aparti mill-benessri tal-annimali id-daqs ta' irċiset u kumpaniji agrikoli huwa possibbli jkollok razzet kbir ħafna u jkollok livell oli ta' benessri tal-annimali. Huwa l-mod kif inti tiġġestixxi il-proprjetà tiegħek. Hemm xejra ta' fil-fatt ta' nies li għandhom il-kumpaniji eh, eh, eh, kbar agrikoli illi ikunu fil-fatt li l-benessi tal-annimali tiġi prioritari jom, ġifir mux bil-fors illi iktar ma jkun kbir razzet inqas ħajkollok livell ta' benessi tal animali Allura naħseb li l-axar punt dwar finanzi Ewropej ta' tifdajiet animali huwa ċar li għandu jkun hemm rabta bejn partijiet diversi ta' dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. Allura ma tkunx tappoġġjaw xi ħaġa minn but wieħed u li ma jkollokx eh, konformità adegwata fl-ieħor. Jiġifier ma tistax tappoġġja industrija jekk din ma tikkonformax mal leġiżlazzjoni din għal il-livell minimu u jista' jkun leġiżlazzjoni fil-futur u jew jekk ikun kontra minn dak li jaħsib kif jaħsibha il-pubbliku ma tkunx tappoġġjaw in-nies illi f'attività kummerċjali li tiġbed ħafna kundanna tal-poplu. Hija kwistjoni li taqqat leġislazzjoni naf li di mhix ħaġa ġdida biex ngħidu ma hija kwistjoni importanti. Huwa tajjeb li semmejtu hawn naħseb li il-benessri tal-annimali fit selvaġġ il-wildlife di importanti għax dawn setturi differenti huma marbutin, speċjalment fl-imħuħ tan-nies, in-nies iridu jaraw konservazzjoni, iridu jaraw benessri tajba tal-annimali, ma jridux jaraw e, effetti ta' ħsara fuq l-ambjent, iridu daw kollu dan ifisser li hemm bżonn ikun hemm naraw is-sistema tagħna kif taħdem is-sistema ta' ġorazzet, is-sistema ta' fabbrika tal-kimiċi, irridu naraw dak kollu kif jaħdem flimkien. U l-wildlife meta n-nies jitkellmu fuq għadin, kien hemm darba fil-passat kien hemm diskussjonijiet fuq konservazzjoni mingħajr ma semmew il benesset tal-annimali. Umbat bil-kontra, nis jitkellmu fuq il-benessri tal-annimali mingħajr il-konservazzjoni tas-selvaġġ. Da mhux mod kif wieħed jaħdem, hemm setturi li huma marbutin flimkien. il tit tal-baleni pereżempju. Fil-fatt m'hemmx mod kif inti toqtol baleni fis-selvaġġ u li nagħmel distinzjoni bejn delfin li jkun fil-jkun miżmum fil-kattività u baleni fl-oċeani. Għanna problema kull meta waħda minnhom tinqatel. Għanna problema dwar il-benessi tal-annimali meta kull balena tinqatel. Iġfri għanna naħsbu fuq daw l-affarijiet. U fl-axħar saqsejtu fl-lima setturi oħra il-World Trade Organization tista' taċċetta il-benessri tal-annimali bħala kwistjoni ta' moralità pubblika f'ħafna ħafna settur tal-setturi tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ma nagħmlux possibbli biex it-tiġieġ jiġu miżmuma fil-gadgets tal-batteriji, allura ma nix nimportaw bajt jew e, laħam e, tal-ħanżir ma nix nimportaħ minn postijiet li huma kontra qed jaġixxu u jaħdmu e, kontra l-leġislazzjoni Ewropea. Issa, Mhix se tkun faċli biex nagħmlu dan. Meta kont fil-WTO nisma' diskussjonijiet dwar il-ġilda il tal-foki u parti mill-argument tal-Unjoni Ewropea kien maħniex aħna maħniex nipproduċu dan il-materjal tal-foki aħna nimpurtawh għax nasbu li huwa moralment ħażin, maħniex nimpurtawh aħna fil-fatt. Meta jkollna hemm min jgħid li meta għandek industrija li tagħmel dawn l-affarijiet hemm qed nagħmlu il-ħażem moralment. Le, hemmhekk li ta' li toħloq dubju id-WTO. Jekk inti tipproteġi dal-animal, l tkun titkun titmur triq kollha. U dan il-WTO trid tara xi toro oħra huma aktar faċli biex tgħaddi minnhom. L-aħjar ħaġa hemm jekk li l-aħjar ħaġa li ma tipproduċix dan il-materjal, però hemm setturi fejn aħna qegħdin nipproduċu fih dan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi. Signori, nishtiq nuri l-presidenza tal-dan il-komitat taħodhom bis-serjetà dawn l-affarijiet. Surek, jekk inti tlabtna biex nagħmlu l-mirakli u niblu d-dinja, aħna konna nitolbu mill-inqas 24 sija, però l-mistoqsija tiegħek li forsi l-Kummissjoni Ewropea għandha tisma' l-opinjoni tagħna jew għandix nisimgħu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Din hija xi ħaġa li nistgħu nakkomodaw għas għall-Kummissjoni. Grazzi, grazzi President. Leonet, nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal ħidma kollha marbuta ma' dan l-istudju fl-2014 dan il-Kumitat ħareġ studju fuq il-tuħ tad demp u bħad il kummissjoni għamlet segwitu u saħarġet bi pjantazzjoni brabta ma' dan biex nimplementaw leġislazzjoni aħjar f'dan l-ambitu. Għadna għadin naħdmu fuq għadin. Ix-xogħol għadu ma spiċċax. Nixtieq ngħid ukoll jiena m'għandix mandat partikolari biex nitkellem dwar dan mill-Kummissjoni, li nista' ngħid huwa li huwa studju eċċellenti. U ovvjament kif intqal brabta mal-konklużjonijiet li għandhom isiru jiena mhux politiku ovvjament. Mm, però mhux qed ngħidilkom sigrijiet jekk ngħidilkom li l-Kummissjoni mhux se tkompli taħdem fuq dan, dan mhux skup, però se nkomplu nippruvaw naħdmu fuq il-punti pożittivi kollha, pereżempju l prioritajiet tal-Kummissjoni fuq kwistjonijiet speċifiċi ħafna li semmejna diġà għaddej xogħol um, naħta l-Kummissjoni wkoll bħala ITSF u studji oħrajn fuq kwistjonijiet xjentifiċi wkoll u d-disseminazzjoni ta' informazzjoni xjentifika. Il-Kummissjoni taqbel bisħieħ mal-konklużjoni tal-istudju għaliex wara l-adozzjoni tar-regolament fuq monitoraġġ uffiċjali l-Unjoni Ewropea si obbligata li jkollha ċentri ta' referenza stabbiliti għal benessri tal-annimali. Ġifir għedin naħdmu fuq u dan ukoll. U dan jorbot maċħol xogħol li eh, sar fl-istudju wkoll. Ovvjament, xaktarx, mhux se jkun hemm leġiżlazzjoni, ma nistax nekommetti ruħi hawnhekk, però il-Kummissarju diġà ħabbar li għandna pjattaforma fuq eh, il-benessri tal-annimali, pjattaforma maħluqa fit tmim jannar, se jkun hemm l-ewwel laqgħa fis ta' Ġunju fuq l-ħidma hawnhekk se tiddependi fuq dak li jixtiequ jagħmlu diversi atturi. Għaliex kulħadd għandu rwol x'jelab. Huwa importanti li nifmu li l-benessri huwa importanti għal kulħadd mhux biss għall istituzzjonijiet biss, però le l-partit interessati kollha, l-atturi kollha. Wara li ħdemt fuq dawn l-aħħar 15-il sena fuq dan is-suġġett nista' ngħid li dan huwa dossier li wasal żmienu issa. Kulħadd qed jaħdem flimkien fuq proġetti speċifiċi marbutin ma' dan. Grazzi. Onorevole Hasenkamp, fil-qosor malaj. Jiena smajt il-rappresentant tal kummissjoni qal eh, li m'għandux mandat speċifiku biex jirreaġixxi fuq dan ir-rapport importanti. Jiena nipproponi li l-Kumitat Peti jitlob l kummissjoni biex toħroġ b'reazzjoni formali fuq dan ir-rapport. Għaliex, kwistjoni importanti wisq din biex ngħidu li m'għandniex mandat speċifiku biex nirrispondu. Rendem u sistema nek xemmija kodaj jesmek tessi. Iva, naqbel ma dan, hekk nagħmlu. Għajb wisq? Naqbel. Jessurek. Ah. Präsident, dass Sie mir noch einmal das Wort erteilen, nur ganz kurz. Nein, natürlich. Grazie ħafna fil-qosor. Jien mhux qed nistenna li l-Kumitat Peti jagħmel mirakli, però kuntent li l-Kumitat tagħna qiegħed jindirizza dan is-suġġett. Però hemm ħafna petizzjonijiet minnaħa naħa taċ-ċittadini ċittadini Ewropej. Huma jibbatulna dawn il-petizzjonijiet u aħna nistgħu naraw kemm huwa importanti għaċ-ċittadini li jindirizzaw dan is-suġġett tal-benessri tal-annimali. U ngħidha biċ-ċar din lill-Kummissjoni. Aħna se jkollna l-blabla tas-soltu mill-Kummissjoni, aħna dak li qegħdin nistennew hija xi ħaġa sewda fuq l-abjat, xi ħaġa ta' sustanza dak li qegħdin nistennew, però aktar bla bla bla. Eh, X'ħan nagħmlu bih. Grazzi sinjuri, naħseb li wasal iż-żmien issa li ngħaddu għal xi petizzjonijiet għanna ċittadina franċiża Annik Pilar, petizzjoni 820-2015 fuq il-projbizzjoni tan-nases tal-gloj biex jinqabdu l-ġrieden fl-Unjoni Ewropea. Petizzjonant mhux qed hawnhekk u allura nitlob lil Franco Vassen jew Marco Cipriani għannom tal-Kummissjoni biex jirreaġixxu għal din il-petizzjoni. Iva, l-odwa tajba. Mela, daqxej ta' kontest. Dinja petizzjoni fokata li qed l li jkun hemm projbizzjoni ta' tip speċifiku ħafna ta' nasba użata biex jinqabdu l ġrieden Dawn huma boards tal-plastik fejn ikun hemm daqsxejn ta' gloj fuqhom u dawn huma ikkummerċjalizzati f'xi stati membri però huma projbiti fi stati membri oħrajn. Jiġifieri għandna sitwazzjoni eterogenja fl-Unjoni Ewropea minn dan il-lat. Il-problema ta' jew l-effiċjenza, dawn huma effiċjenti ħafna biex jaqbdu l-ġrieden, jiġifieri eh, jintużaw fid-djar meta jkun hemm problema bil-ġrieden, jew fejn xi dar, u jintużaw l-aktar f'ċerti pajjiżi. u dan huwa mitqies bħala xi ħaġa krudili ħafna għaliex dawn l-annimali ma jmutux mill-ewwel jistgħu jispiċċaw hemmhekk inkollati idumu biex imutu, jibatu biex imutu. Kwistjoni ta' benessri tal-annimali dejn. Però il-ġrieden u l firin huma annimali slavaċ, mhumiex domestiċi u mhumiex koperti minn leġiżlazzjoni tal-konservazzjoni tal-ispeċi li għandna fl-Unjoni Ewropea, għanna direttiva tal-qasafar u l-habitats pereżempju. eżempju. Dimx leġiżlazzjoni tal-benessri, però taħħom tagħhom ma li ħarsu l-biodiversità u biex dawn l-ispeċi medda l-habitat eh, medda ikunu salvagwardjati. Ġifiri, ġriden ma jiqawx eh, taħt l-ambitu tal-leġiżlazzjoni komunitarja eh, b'rabta mal-konservazzjoni jew inkella l-benessri tal-annimali. Issa xi petizzjonanti semmew il-kustjoni li dawn in-nases ġili jaqbdu ċerti speċi oħrajn, dan huwa fatt iva wkoll, però din hija xi ħaġa aneddotali, rari wkoll, m'għandniex evidenza li eh, mhix każijiet iżolati din, jiġifieri ma tantx nistgħu norbtu fuq il-leġiżlazzjoni tal-konservazzjoni brabta ma' din il-projbizzjoni. Din hija kwistjoni ta' benessri tal-annimali eh, biss fil-verità. Għal speċi li mhix domestika għal għaldaqstant bħalissa m'hemmx leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tindirizza dan is-suġġett u allura ma taqax taħt l-ambitu tal-leġiżlazzjoni tagħna. Tibqa' kwistjoni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 Għal diversi snin jiena rappresentajt l-Unjoni Ewropea f'diskussjonijiet ma' pajjiżi barra mill-Unjoni l amerika l-Kanada, r-Russja dwar dawn it-tip ta' standards 15-il sen ilu qisu 20. Waħna aħna nax il-leġiżlazzjoni fuq ċerti tipi ta' nases ma nistgħux per pereżempju ċerti tipi mhumiex permessi fl-Unjoni Ewropea Ġifiri din hija kwistjoni li għandi daqsxej esperjenza tagħha. Isa anomalija li nippermettu xi ħaġa li hija ħażina daqs dawk in-nas li nipprojbixxu. Dawn il-glue traps. L-ewwel net, inti se taqbad speċi li mhumiex l-ispeċi li trid taqbad. Diffiċli li tevita din forsi l-aktar li jkunu maħsubin dawn għal ġrieden, però tista' taqbad tipi oħrajn ta' mammi iżgħar, anki għasafar ukoll. Xi kultant jaf ikun hemm effett fuq annimali domestiċi. Għalkemm irdu jkunu annimali domestiċi żgħar. Hija problema li ma tiddiskriminax ġifiri dan il-metodu. t Tieni punt huwa li meta l-annimali jinqabad dawn l-annimali ibbatu daqs annimali oħrajn li nħarsu fil-ġrieden. Taħassuh l-ġieħu kol u l-bizza u jekk inti tenqabad bil-gloj u ma tistax taħrab se jkun hemm ċertu bizza rispons sostanzjali ta' biża, ġifri dan se jkollu impatt kbir, anke l-fatt li jinqabdu, mbagħad il-punt huwa dan x'jiġri minnhom dawn. Jekk it-temperatura baxxa jifriżaw, jekk jibdumu hemmhekk imutu bil-ġuħ u f'ċerti każijiet nafu li bekk imutu. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw effett negattiv fuq il-benessri ta' dawn l-annimali. U dan il każ ma nistax nara li hemm xi argument tajjeb biex nużawhom ħlief li jaħdmu. Però xorta waħda għandna nipproteġu dawk l-annimali li nixtiequ nikkontrollaw. Xorta waħda nirridu eh, nqisu l-benessri tagħhom dawn l-affarijiet, dawn il-pests. Xjentifikament hemm evidenza tajba li hemm problemi ta' benessri hemm ukoll il-problema tal-qabdiet sekondarji wkoll speċi li ma triċ taqbadhom u jafu jkunu protetti u dan il-metodu ta' kif wieħed jeħles minn dawn l-animali mhuwiex metodu uman. Grazzi Peter Jar. Grazzi. Jiena nixtieq nitkellem dwar aspett ieħor marbut ma' dan. Aħna hawnhekk dejjem ifokajna fuq is-suq intern, l-armonizzazzjoni tas-suq. Aħna ħdemna fuq kwistjonijiet oħrajn, hemm xi stati membri li għandhom leġiżlazzjoni differenti, hemm projbizzjoni m'hemmx skont l-istat membru U l-Kumitat tas suq Intern jiffoka fuq dawn l-affarijiet, però huwa naif naħseb li wieħed jimmaġina li bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea nista' inġor avoljem projbizzjoni f'pajjiż minnhom li nista' mmur f'pajjiż ieħor imbagħad ikun hemm ir-regoli tal-moviment liberu f'dan is-suq intern. Ġifieri stati membri oħrajn irridu jaħsbu daqsxejn dwar il-kwistjoni ta' implementazzjoni tal-projbizzjoni tagħhom jekk ma jkollniex frontieri fl-Unjoni Ewropea. Rridu naraw jekk għandniex nagħlquha din il-petizzjoni, jekk nistgħux nagħlquha. Dak li qed jiġri jikser is-suq intern. Ma nafx jekk għandniex nagħlquha din. Jew nibatu allura fil-kumitat, ma nafx nistaqsi l-kollegi x'jaħsbu. hija kwistjoni ta' suq interna lija. U dak li qal il-professur kien eh, ġust ukoll. Hemm leġiżlazzjonijiet differenti fl-Unjoni Ewropea li jkopru dawn l-affarijiet. Kellim li jmiss. Iva, President. Sì, sono, sono d'accordo, è anche una questione oltre che di... Eh, di... Eva, U mela l għadin nitkellmu dwar il-ħarsien tal-benessri tal-annimali, u apparti minn kwistjoni ta' suq intern naqbel mal-kollega, speċjalment fil mument li fih ikun hemm leġiżlazzjoni differenti u s-suq ikun frammentat. Dak li nistaqsi huwa dan. Jeżistu alternattivi, alternattivi aktar validi li ma jikkawżawx l-mewt u lanqas dbatija għall-annimal. Allura għalfejn f'dan il-każ ma nippruvawx nipromuovu dawn l-alternattivi għaliex jiena nirrealizzaw ukoll li għajna qegħdin nitkellmu dwar annimali li jistgħu jikkawżaw problemi ta' iġene u saħħa pubblika. Ġifir kontroll hemm bżonnu, però naħseb li jista' jkun hemm soluzzjonijiet li jkunu effettivi aktar, li jħarsu aktar. Forsi jkollna aktar informazzjoni dwar l-aħjar prassi użati f'xi stat membru li projbixxa l-użu ta' dawn in-nases u forsi mbagħad nippromovuhom dawn fil-bqija tal-Unjoni Ewropea b'mod li nħarsu s-saħħa tal-annimali. Jiġifieri petizzjoni nżamma miftuħa kieku jiena. Onorevoli Ek, grazzi President. Jiena wkoll nixtieq li l-petizzjoni tinżamm miftuħa bħalma qal il-Professur Brum din hija mod terribli kif eh, it-tmut. Li tmut hekk inkollat. Ħaġa bħal memx m'hemmx loka f'Unjoni eh, Moderna u għal Peter Jar ukoll. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Eh, hawnhekk aħna għandna qasam fejn għandna l-istess valur bażiku. Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar valur ekonomiku biss, aħna għandna ċerti valuri etiċi wkoll, morali, u dawn iridu jiġu mit-qisa l-istati membri kollha. Jiġifieri jiena wkoll favur li din il-petizzjoni nżammuha miftuħa. Margaret, mm. Jiena kont sorpriża li l-Kummissjoni tinsisti li din mhux kompetenza komunitarja, għandna ħafna liġijiet aħna fuq il-majjali, kellna diversi sessjonijiet hawnhekk eh, fuq il qtugħ tad demb tal-majjali u l kundizzjonijiet X'kundizzjonijiet għandu jkun hemm u l-annimali industrijali wkoll. Għadu nkunu ċari naħseb eh, dwar x'qegħdin nittrattaw hawnhekk. U daqsxejn allarmanti li l-Kummissjoni ma qed tagħmel xejn hawnhekk. Meta titkellmu dwar ġrieden, jiena kont id-Danimarka dan l-aħħar fil-Kunsill tat-testjar fuq l-annimali fejn kien ċar li kien hemm regoli stretti dwar kif dawn l-annimali għandhom ikunu trattati inkluż il-ġrieden. Ma kienx permess li wieħed jimponi u ġieħ laqas fuq eh, dawn il-firjen terribli. Kien hemm regoli stretti hemmhekk. Kien qegħdin isegwu xi regoli tal-OECD, però anki għandna leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Ma nafx għalfejn ġifier il-Kummissjoni qed tgħidlek. Ovvjament, eh, però hija problema dejjem se taffettwa xi ġrieden, eh, il xi bdiewa danna fuq. Grazzi ħafna, jekk tippermettuli issa, Nipproponi li nagħmlu hekk ara. L-ewwel nett. Il-petizzjoni nżammuha miftuħa anke jekk nikkonsidraw il-fatt li hija problema reali din. Mill-banda l-oħra nikbu tra lill-Kummissjoni Ewropea u nikbu eh, tra oħra lill-Kumitat Imko. U f'dawn li trin informawhom dwar il-proċedimenti tal-lum dwar il-fatt li hemm bżonn armonizzazzjoni legali f'dan il-qasam nistennew l-input tagħhom u mbagħad inkomplu niddiskutu din il-kwistjoni. Brabta ma' din il-kwistjoni issa id-biċċir eh, ar ritwali Tnej 559/2013 u mbagħad timmen petizzjoni oħrajn ippreżentati minn nies Pollakki, Franċiżi u Ġermaniżi. Jekk inqisu l-fatt li l-petizzjonijiet petizzjonanti mhumiex preżenti, nitlob lil Dennis Simonin minn Diġi Sante biex jgħidxin il-pożizzjoni tal kummissjoni Iva, grazzi President. Ngħidilkom x'inhi l-kwistjoni, qed tintalab projbizzjoni u id-bitxir marbut ma' ċerti ritwali. il kummissjoni wieġbed diversi drabi eh, dejjem bl-istess mod, edna l-Komissjoni mhux qed tikkonsidra li tibdel it-testi eżistenti. Il-dispożizzjonijiet li attwalment jippermettu dan it-tip ta' tbiċċir huma koperti minn sensiela ta' miżuri tekniċi, però anki U din l-aktar ħaġa importanti dan jgħin li jkun hemm bilanċ bejn l obbligi għal ħarsien tal-annimali u benessri u anki hemm il-fatt li aħna firmatarji tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li tiggarantixxi eh, libertajiet reliġjużi. d'avoir un équilibre. Maintenant, il est aussi important de souligner que ce texte. Ġifieri eh, għandna bilanċ dan it-test ma tantx fih eh, dispożizzjoni dettaljati bħala l-implementazzjoni ta' dan it-tip ta' tbiċċir fil-biċċeriji għaliex fil-maġġor parti tiegħu dan jitħalla fidejn l-istati membri. Għaliex hemm sitwazzjonijiet differenti ħafna f'kull pajjiż. Kisem sejpem jarit megitu ma bitat professorur megin ta' zunvjelemi. Grazie ħafna. ċini għal-opinjoni tal-professur? Grazzi. Kif jaf sew il-kellim tal-Kummissjoni hemm provi tajbin dwar l-impatt tal tbiċċin Brittwal fuq il-benessar tal-annimali. Fil-fatt meta daw eh, eh, meta daw l-omon ikun hemm impatt kbir speċjalment fil-tiġiġ u l-baqar u forsi ftit inqas fil kastannaċ tan għal dak il-perjodu ibatu ħafna. Imbagħad hemm ukoll provi xjentifiċi li jekk inti tħaxxilhom għolqhom u fl-istess ħin tistordihom l-annimali, l-annimal se jibda jitlef ħafna dem. U komunitajiet reliġjużi eh, jinkodaw minħabba dan it-telf ta' dem. Issa, jekk l-annimal ikun stordut, it-telf ta' dem iseħ. Allura, għanna ħafna komunitajiet, speċjalment komunità musulmana, illi taqbel illi l-annimali stajġi stordut fl-istess ħin illi eh, jitħanxaru u. Allura, il komunità mm, L-ewwel leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea li kienet imirata fil-benessri tal-annimali kienet illi jkun hemm sabiex ikun hemm Eh, sabiex l-animali jiġu storduti daka ilu żmien mhux ħażin u fil-fatt nistaġib li għatem daqstan tal-animali li għadhom mhux imħarsa b'din il-leġislazzjoni għalhekk naħseb aħjar jekk eh, nikkonvinċu li l-komunitajiet reliġjużi li jista' jkun hawn dan it-tibdil u dan xi ħaġa li fil-fatt diġà seħħet f'xi pajjiżi. Għalhekk hemm provi li għal perjodu ta' żewġ minuti l-animali iva ibatu. Narevoli Jokin. Mela, xtaqt najt illi jina għamilt 20 sena fil-parlament tal-Danimarka u din il-kustjoni trattanija kemm il-darba. Fil-Danimarka l-komunità musulmana ilhom jaċċettaw l-annimali jistaw eh, ikunu storduti Oh! kien hemm problema ma' ċertu annimali. Eh, problema bli l-annimali l-kbar ikunu biċrab dan il-mod. Allora, il-problema hi li ma' komunità reliġjuża qiegħda tagħmel dawn l-affarijiet u eh, hija forsi l-komunità musulmana hija li żjed waħda li diffiċli taċċetta dawn l-affarijiet u riċer turi li tadatta ma ma nafx eh, fejn nistgħu naslu jekk ma nisħux fuq il-fatt l-annimali ibatu. Naturalment hemm il-libertà ta' twemmin u kulħadd jemmel f'din il-libertà imma dejjem jekk dik il-libertà ma tmux kontra l-liġi tal-pajjiż. Per eżempju, fil-kas ta' bitċir ta' tiġiġ, fil-Danimarka kien ħafna bitċeriji li kienu jismetaw regoli ħalal u eh, mbagħad kien hemm ċertu protesti u naħseb illi F'dan il-kas partikolar f'Danimarka ma nafx eżatt kif bajna mbagħad, professur inti taf Inti eh, taf għalfejn fid-Danimarka u għafna dan il-shackling. Jena, mitra ħafna ta' testament l-antiku għemmek miktub ċari li fil-ritwali ta' sagrifiċċju għandhom jisibu annimal b'saħħtu biex jafruħ sagrifiċċju. U dan qed jiġi interpretat bħalli kieku qas inti permess li tistordi lill-annimal Fit-testament l-antik ma dan ma l-annimal għandu jbati. Allura jgħina nixtieq nkun naf flima pajjiżi e, ċertu komunita waqfet il-xekning minar l-ebda tip l-opju. Köszönöm szépen. Most kellene eldöntenünk azt, hogy mit tessink ezekkel a petizzi Tajjeb, mela naħseb issa li niddeċidu xiridu nagħmlu b'dawn il-petizzjonijiet. Sir Ek. Danke, Herr <clears throat> Vorsitzender. Wenn wir über das Thema betäubungsloses Schächt. Grazie, Präsident. Mela, titkallmu fuq id-bitċir minn arba l animal ikun stordut. Għawek qed nitkellmu fuq problema li jizid il qoddim ħad kompli tikber. qed jaslu iżjed immigranti minn barra l-Ewropa u din hija xejra li ħad kompli tiżdied. Dan ovvjament anke minħabba l-gwerra li hemm fil-Font Nofsani, ġifieri l-immigranti ġivina sissa ma biss il-qċata tal-iceberg. Anka minħabba raġunijiet ta' dibdil fil-klima, ħajkun hemm nies li ħajħarbu minn pajjiżhom minħabba eh, ġuħ pereżempju u fl-Ewropa ħankunu qed nilqgħu ħafna u ħafna iżjed Musulmani mill-jew bħalissa. U dawn eh, ser ikunu jridu jiklu laħam ħalal. Issa mistoqsija hija dan se naċċettaw jew le il-professor Broom għal li fil-fat fuq dan is-suġġett. Hemm ħafna dokumentari wkoll fuq il-produzzjoni tal-laħam ħalal, dan ma tantx rispetta regoli ta' iġene, l-annimali ibatu ħafna. Videos li juru pereżempju l-annimali dumu 10 minuti biex imutu. L-annimali eh, jipruvaw biċruhom, l-annimali jipruvaw jaħarbu u vera xena orribli. Ġifiri għandek dal-orrur ta' dan it-tip ta' tbiċċir minnaħa u minnaħa l-oħra għandek il-libertà eh, ta' twemmin. Fil-komunità musulmana mbagħad hemm il-liġi tax-xarija illi eh, timponi regoli stretti ħafna fuq min isegwija u Huma regoli li fl-Ewropa mhux possibbli jkunu applikati. Per eżempju, skont il-liġi ta' xarja inti tista' sawat lil nisa fl-Ewropa dak żgur mhux possibbli. Imma l-liġi ta' xarja tippermetti li eh, l-annimali jiġu msawta. Għalhekk hemm din il-konflitt bejn annimali u bnedmin. Barra mlek xtaqt najt li jina għattajt ħafna żmien barra u jina għamek kont il-barra għani l-ura kont niprofa nitħonna mal-parti mill-komunità. U jena naħseb illi il-Musulmani għandhom jagħmlu l-istess, prispet lejna. Għalix, għamiljoni ta' nies illi jiddispjaċijom meta jasbu kif jinqatlu l-annimali biex jiġi prodott il-laħam ħalal u batu ħafna annimali u koll għalix blabda mm, musulman mumġiel li jikoll il-laħam jina illi ma li kollaħam 25 sena u għaddejt f'saħħti u naħseb li l-Musulmani kapaċi jagħmlu dak li għamilt jien ukoll. Allura kieġobkom żommu din il-petizzjoni miftuħa. Il-Kommissjoni tista' doqgħod forsi tistaħba wara subgħa u tgħid eh, dan il-paragrafu ma rridux nibdluh, eċċetra, Le, ma rridu nibqgħu niddiskutu sa ma niġġib sa ma jkollna riżultat tajjeb. Is-surjar. Iva, wek għeddu konna diskussjoni miftuħa. Forse ħafna nisa ħossu illi għawek mux għat nitkelmu bis fuq il-musulmani, jridu nitkelmu kol fuq il-lut. E, situazzjoni hija komplikata mhux ħażin. Forsi professur għandu raġun. Jgħid li rridu nippruvaw nikkonvinċu lin nies kont ma nimnu aħna. Jina, ġadament fa fiġiti tiegħi li student mill-Iżrael li talab daqsxejn appoġġ mill-Ewropa, jina kont pittos sorpris, naturalment dinja kwistjoni li rridu niddiskutuha mhux ħa nsibu la soluzzjoni minnhom għall Jiena neħu ma meta nagħlqu petizzjoni ma sfortunatament naħseb dan il-każ ser konna bżonn dibattitu għalhekk ma tantx nixtieq li nalaqa. Dan huma kwistjonijiet li ta' natura reliġjuża il-prinċipji twemmin jinbidel bil-mod ħafna u naturalment dejjem ħanżom mit-tama jiena li daw illum jew għada forsi jibdlu ftit il-perspettiva tagħhom ma' Naħseb li għanna namlu għali inżommu diskussjoni miftuħa u nibqaw nil-diskutu dan il-konflitt bejn il-benessaj tal-annimali u l-libertajiet reliġjużi. Nittama li nsibu soluzzjoni ma memxi soluzzjoni ta' malajr żgur irridu nimxu bil-għal fil-diskussjoni tagħna. Dan għandu xieqsam ma' relazzjonijiet esterni u dwar dan għalissa ma tantx nistgħu nagħmlu. Grazzi ħafna. Mela, li ma mistansija? Kelli mistansija jena. Il-Musulmani fil-Danimarka eh, il-bicru minnajr ma jgħatu l-loppju l-ewel, imma f'kemm il-pajis il-, -pajis, il Eh, komunità tal-lut qablu illi jifqu joqtlu l-annimali mingħajr jagħtu mingħajr ma jagħtu l-oppju. Professjoni tina ma nafx ma ma naħsibx li hemm pajjiżi il-komunitajiet Musulmani qalu li iva ħan introduċu bidla. Naħseb mod ġenerali il-komunitajiet lut ma tantx inbidlu, jista' jkun hemm xi ħut li u forsi jiena ma nafx, ma Sabina fina ma kienx hemm minnhom mill nbidlu. Jiena ħadd sem flaqa f'Londra fejn hemm rappreżentanti tal-komunitajiet Lut u Mużulmani u bla dubju ta' xejn hemm ċertu interess biex wieħed eh, isib soluzzjoni. Eh, Ġob diskussi l-konsegwenzi tal-proċedura li bija l-annimali ġu storduti matul id-bicċir u naħseb issa dawn il-komunitajiet iżjed qed jaċċettaw illi eh, li inti tistordi l-annimal mhix ħaġa maħmuġa. U dan issa tifisser illi iżjed partijiet tal-annimal qed jinbijaw anzi jinqas partijiet tal-annimali t-tim bijaw. Dan ifisser ċertu partijiet tal-annimali qed jinbijaw mingħajr ma jkunu tikketati kif suppost u taw kien nis li ma jixtiequx jiklu annimali ma jkunu t-tet qed jispiċċaw għom xorta. U hemm din l-anomalija illi hemm tikkat ħażin ta' ċertu partijiet tal-annimal illi kienu ttieħdu minn annimali ma jkunx ġistordut. Il-kwistjoni ta' tikketjar il-biżajja illi jkunu voluti l-ħalal kollha u aħna fil-Danimarka nipproduċi ħafna ħalal l-annimali kollha jkunu storduti. Hemmhekk kien hemm kampanja li dinja kwistjoni reliġjuża, ma dak mhux minnu ċoċati. L-annimali ma jinteressahomx mir-reliġjon, interessahom kien minn kemm ħajbatu. Għalhekk naħseb illi Irridu għadu attenti fuq bit-tikketjar. Irrid ikun indikat jekk l-annimal ġiex stordut jew le. Jiena mill-komunità l-ludija smajt li illi jekk inti tistordi l-annimal tweġġaw xortax tiddeħdaqqa frasu. U dak huwa argument eh, stramp, argument eh, fundamentalistu ma mill sens. Jiena naħseb li attenti ħafna biex ma nippuntawx subajna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 Jiena ma naħsibx li din hija kwistjoni ta' libertà reliġjuża, jiena nemmen l-Unjoni Ewropea għandha ċertu grad ta' ċivilizzazzjoni, naħseb illi minna fl-Unjoni Ewropea irrit jirrispetta dan. Bħal fil-kas tal-pina kapitali. L-Unjoni Ewropea ħadet numru ta' passi, forsi tista' diħu iżjed, Imma l-Unjoni Ewropea mhijiex lesta li terġa' tintroduċi l-bina kapitali għaliex dan imur kontra l-valuri tagħna. Issa, jekk nagħlqu il petizzjoni issa, ma nkunux qed nagħmlu pressjoni fuq eh, la fuq l-ebda komunità laqqas fuq il-Kummissjoni biex tindirizza din is-sitwazzjoni. Il-professur għal xi ħaġa importanti ħafna wa qal Jena dan id-diskutejtu mal l ut u anka Musulmani u ma interessati li jsibu soluzzjoni għal din il-problema, ġifiri hemm ċertu rieda f'dawn il-komunitajiet biex tinstab soluzzjoni jizjet ċivilizzata. Mela jekk inżommu din il-petizzjoni miftuħa bekk inkunu nistgħu nagħmlu ċertu pressjoni fuq kull minn involut. Bara minnek nistaw nistgħu anke nibatu ittra lill-Kummissjoni u nindikaw l-ħom xinija l-problema, nitolbu għom jirġaw. Jikonsidraw jekk nistawx eh, naħdmu fuq iżjed leġislazzjoni. Taqblu hekk tajjeb ħafna, mela. Ħanaddu għal punt li mis, Ġviri il-petizzjoni tal- eh, Lois il-Kannella din hija petizzjoni ta' Sur François Arcangeli. Il-petizzjonant mu hawnhekk prezenti. Anna rappreżentant tal-Kummissjoni għawek is-Sur Jean Prat kjoġbog. Merci, Monsieur le Président. Euh... Grazie. Fil-qosor, mela ħan nitkellem fuq dan l-ors il-kannella tal-Pirinej u x'inhi s-sitwazzjoni fi Franza. Dan huwa speċi ta' ors li jitlob ċertu protezzjoni u li jkun inkonservat f'żoni speċifiċi dan skont il-natura 2000 u skont id-direttiva dwar il-habitat sola safar. Għalhekk, hemm involuti regolamenti stretti ħafna f'dak li hija l-preservazzjoni. Aħna segwejna l-iżviluppi mill-qrib, rajna kif żviluppat il-popolazzjoni ta' dan it-tip ta' ors f'dawn l-aħħar snin. U kien hemm pereżempju każ fl-Slovenja fejn eh, ċertu orsijiet inħelsu fil-selvaġġ. U il-popolazzjoni ta' dawn it-tip ta' orsijiet tjiebet, speċjalment f'żona ċentrali, f'żona tal-punent. Għatfadal żewġ orsijiet, il-ġil biss. Hemmhekk il-popolazzjoni naqset. Iġveri f'żona ċentrali, popolazzjoni tajba fil-punent mhux daqstanti, missanna problema ta' kwalità għaliex hemm nuqqas ta' taħlit ġenetiku ġbert nitkellmu fuq problemi fuq termini medju u twil Eh, problemi ta' riproduzzjoni għal dawn l-orsijiet. Skont studji xjentifiċi li saru, dan ifisser li irridu nerġa' nintroduċu orsijiet nisa, speċjalment mill-Slovenja. L-awtoritajiet Franċiżi għadhom ma ħadux dina deċiżjoni. Wissa biex indura għal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tagħha infetħu proċeduri ta' ksur fl-2012 illi jiffukaw l-iżjed fuq ir-regoli tal-kaċċa, il-kaċċa li ittellef ir-riproduzzjoni ta' dawn l-orsijiet. L-awtoritajiet Franċiżi tejbu xi ftit ir-regoli tal-kaċċa fil-Pirinej biex bekk jipproduġu aħjar dan l-ors kannella. Ġifiri kien hemm xi titjib permezz tal-proċeduri ta' ksur imma dwar eh, il-miżuri u l-azzjonijiet li jridu jittieħdu mill-awtoritajiet Franċiżi biex eh, jiprevjenu iżjed tnaqqis fil-popolazzjoni ta' dawn it-tip ta' orsijiet. Stennejna mhux ħażin biex Franza toħroġ forsi b'xi miżuri kien hemm eh, implementazzjoni li ntemmet fil 2009 mbagħad l awtoritajiet franċiżi kemm il-darba ħabru illi sar jieħdu miżuri biex jimplementaw pjan għal dawn l-orsijiet u jiffukaw fuq approċċ li jinvolvi anka l-partijiet interessati lokali, ġbel awtoritajiet lokali. Sa reċentament, għalunna l-liġi adottat ukoll pjan ta' ġestjoni dana kien suġġett l-ewwel għal konsultazzjoni pubblika u issa lek il-ballun huwa għafsaqajn l-awtoritajiet Franċiżi. Dawn irridu jikkonsidraw l-opinjonijiet l-informazzjoni kollha li ġabru mill-konsultazzjoni pubblika. Mbagħad irridu jużaw dak biex ikun jistgħu jaddottaw dan il-pjan tal-orsijiet. Kommissjoni ħerqana li tara li dan il-pjan ikun adottat Umbat natu l-fema tagħna dwar jekk il-miżuri li hemm f'dak il-pjan u miex miżuri li verament huma meħtieġa għal konservazzjoni tal-popolazzjoni tal-orsijiet kannella. F'dak il-każ imbagħad aħna naraw jekk il-popolazzjoni tagħhom tiebiċ. Għalhekk issa ħanistennew li nirċievu dan il-pjan u naraw jekk nistgħux nagħlqu l-proċeduri ta' ksur. Jemin kellek eh, innedux proċeduri ġodda bażi tal-artiklu 61 tal-direttiva tal-Habitat. Jekk ma jitteħdux miżuri neċessarji sabiex mm, tiġi sigurata konservazzjoni ta' dawl l orsit kannella konna nitlu fi proċeduri ġodda. Tajib, grazzi ħafna. Ħanaddi l-kelma issa li l-professura dal-boħra biex jatina l-opinjoni professjonali tiegħu. Make uh, uh, two comments. Permettu li nagħmel żewġ kummenti l-ewwel ħaġa li l-ors e, e, ipassi minnaħa l-oħra ferja kbira ħafna. Allura il-ġestjoni jissir iktar diffiċli għax dawn iridu jiġu protetti fuq art wiesa ħafna u l-punt liħor li rrid nagħmel u għalijek dawn iċċaqalu imposta li ċerti każijiet għandhom bżonn post sigur fej jiċċaqalqu u jimxu mod kif jiċċaqalqu minn naħa l-oħra mingħajr ma jkollhom bżonn li jgħaddu minn postijiet e, ta' periklu għalihom, allura għandhom bżonn biċċiet, għandhom bżonn biċċiet ta, ta', foresta sigura, postijiet minn fejn jiċċaqalqu minn posta ieħor. Kif ukoll li twaqqaf in-nies milli fil-fatt eh, eh, b'mod dirett li jagħmlu l-ħsara. Is-sur Pitrijaw, kjoġbok, għandek il-kelma. Nishtiq najt xi ħaġa. Il-Komissjoni qalet sewwa meta qalet li jridu ħarsu lejn il-pjan ta' ġestjoni minn l-awtoritajiet Franċiżi u mbagħad deċizjoni deċiżjoni jekk dawn mhumiex Issa daw il-pjanijiet ta' ġestjoni eh, ma nafx xan nirċivuhom hawnhekk fil-peti Jien naħseb li għandna nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm nirċievu l-pjan u narawh u naraw jekk il-Kummissjoni tħoss li dan huwa pjan u wix pjan ta' monitoraġġ suffiċjenti jew le. Jekk ikun suffiċjenti iva nalquha l-petizzjoni jekk le inħalluha miftuħa. Inħalluha miftuħa. Grazzi ħafna. Nista' nara mill kif mill-bot lingwiċ tiegħek intom taqblu mal-proposta jiena nipproponi daqsxejn modifika. Naħseb il-Kummissjoni Ewropea tkun kuntenta bċertu għajnuna minna ħatana, allura forsi għandna nikdbu ittra lill ven Franċiż li fija aħna ninsaqsu jekk hemm xi pjantazzjoni u xinid il-pjantazzjoni allura nappoġġjaw Ċert natu xi assistenza għajnuna l-Komissjoni b'dan il-mod. Nixtiex bilkom l-attenzjoni li birak fil-laqa tal-koordinaturi aħna ħatna deċiżjoni li se jkun hemm eh, evalwazzjoni ta' il problema Allura nistgħu nistennew għalija eh, għal riżultat ta' din l-evalwazzjoni wkoll. Inżommu petizjoni miftuħa li batu ittra lill-awtoritajiet kompetenti Franċiżi natuhom l appoċtana natu l appoċtana l-Kummissjoni u niġu lura għal dan is-suġġett meta jkollna l-informazzjoni kollha fl-idejn. Jiġifieri nħallu il-petizzjoni misuħa. Taqblu ma' il-proposta tajjeb wisq grazzi ħafna. U issa ngħaddu għal qatt ta' petizzjonijiet dwar il-luq lil-pup dan hu l-aħħar punt li ħan diskutu l-lum ħan fuq il-petizzjoni ta' wieħed petizzjoni wieħed seba' seba' wieħed tal-2013 minn ċittadin Spanjol dwar il id-direttiva tal-habitats u il-protezzjoni tal-lupu iberjan. Nemmen il-petizjonant ijen edha unek fostna. Mela, edha unek, nistanati għal-kelma l-ewel l-petizjonata. Minnom ġa. il-kulħat jena Maria Dolores Lejdado u edha unek fissem tal-petizjonata tal-grupp eh, Lobo Marley. Sena ilu għonek id-defendajna ħtiġa urġenti li nħarsu il-lupu beriku u nishtiq nsemmu l-legalità tal-gvern Spanjol li qed jagħmel dan kontra din l-ispeċi. Però sa frattant qegħdin ċerti qegħdin ikun hemm ċerti tibdiliet. Is-soċjetà Spanjol qiegħda turi li mhux qed taċċettom dawn l-affarijiet fil-waqt il-konsekwenza negattiva tas sistema attwali tibqa' tkun dejjem aktar aktar ċara, però l-Kummissjoni donna qed tagħmel xejn viżavi dawn it-tibdiliet. U jidher li hemm il-xewqa li tingħalaq din il-petizzjoni. Aħna kien hemm nasbu li kien hemm nuqqas ta' informazzjoni u nuqqas ta' interess ukoll biex din is-sistema qed tkompli tikkawża ħsara lil biodiversità u żżid ukoll problemi f'dan l-ambitu. Hawnhekk eh, xi wħud mill-iżbalji ta' din il-komunikazzjoni. L-ewwel net eh, li qed tgħid li dan il-lupu qiegħed fi status ta' konservazzjoni favorevoli. Però jekk nagħtu titwila lejn ir-rapport li huwa msemmi f'din litra juri li din popolazzjoni ma teżistix. Din l-żbalja diġa kienet fl-ittra tal-2015 ukoll u dan juri li mek ma inataċ attenzjoni għal reviżjoni ta' din il-petizzjoni. Tenet li traqtejt il-popolazzjoni tal l- fl-Andalusija hija ta' bejn 42 u 49 individwu dan tirrepet id-dejta tal-litra tal-2015. Dejta li kienet antikwata, informazzjoni aktar reċenti pa' pubblikazzjoni fl-2017 tal-biologu Juan Carlos Blanco juru li l-lupu fl-Andalusija xaktar xuwa estent. It-teħid ta' deċiżjonijiet ta' ta' informazzjoni obsoleta mhux aċċettabbli fil-verità disparità kbira tal-livelli ta' protezzjoni tal-lupu fil diversi reġuni u l-qtil fil diversi zoni ifisser li kien hemm iżolament tal dan il-lupu. Dan wassal għall istenzjoni virtwali tiegħu. Jekk baqa il-pup in-nuqqas ta' diversità ġenetika ifisser li l-popolazzjoni tagħhom ħassad inqos xorta fil ġejjini il-fondi tal-proġett attwali live fuq il-lupu Andalus spiċċaw fiż żibel eh, jekk ma jkunux akkompanjati minn mill ħarsi effettiv tal-popolazzjonijiet li qegħdin jippruvaw eh, immorru lejn naħa tat-tramuntana. Din il-problema timplika li l-lupu iberiku mhux se jilħaq il-konservazzjoni tiegħu favorevoli anki jekk jizdidu n-numri ta' dan il-lupu. Tilet net li traqet tgħid li l-qtil eċezzjonali tal-lupu in-naħa tisfel ta' dwero fejn huma strettament protetti huma legali, eh, speċa eh, jekk ikunu konformi ma' ċerti kondizzjonijiet li ġifieri li ġew eliminati l-individwi problematiċi li ma jkunx hemm soluzzjoni alternattivi u l-qtil ma tipperikolax l-status favorevoli tal-konservazzjoni, però fil-verità din il-kondizzjoni mhux qiegħda mhux qed ikun hemm konformità magħhom. Eh, Video li kien hemm dan l-aħħar eh, turi kif inqatlu żewġ il-pup fejn kien hemm sitwazzjoni fejn ma kienx hemm konformità ma' dawn ir-rekwiżiti. Lil minn dan id-deċiżjoni li tingħalaq din il-petizzjoni turi li għandna attitudni sfokata fil-konfront tax-xjenza u s-soċjetà dwar ix-xjenza tendenza bejn il-biologi attwalment hija radikalment kontra il-kontroll letali ta' dawn l-annimali pereżempju. Dan l-aħħar kien hemm pubblikazzjoni fil-Journal of Mammology li tgħid li skont l-esperti din il-prassi toħloq aktar problemi milli issolvi. Dwar is-soċjetà l-Kummissjoni għandha qed żewġ aspetti fundamentali. L-ewwel net eh, din l-idea li li toqtol eh, ċerti lupi ta' fetwa eh, n-nivell ta' tolleranza soċjali din hija ħaġa eh, li mhix vera. Il-problema ta' din is-sitwazzjoni rajnija b'dawn l-aħħar ġimgħat fl-Asturjas fejn qegħdin jinqatlu dawn eh, lil pup u jeżibuhom imwaħlin ma' sinjali ta' traffiku. U t-tinenet soċieta Spanjola edha b b'mod aktar rapidu meta mqabbel mal-liġijiet tal-konservazzjoni l eżigenzi soċjali li ġi protett il-lupu hija xi ħaġa importanti kif juru il manifestazzjoni li seħħew f'Madrid fil-2016 u l-2017. Aktar mandu ma nadattaw il-leġizlazzjoni aktar l-immaġni tal-istituzzjoni eh, Ewropej se tkun Eh, se tkun negattiva. Grazzi ħafna. Fran eh, Marku Cipriani u Radkerem, għaz Ewropej Bżuċaki bxratiba. Grazzi, fissem il-Komissjoni Ewropea, kjoġbok tina l-pozizjoni mana. Għawnek għanna zewġ kwistjonijiet l-ewel. Diġa diskutejni għawnek f'Novembru tal-2015 tajna għat ta' kommenti li għadhom validi u t-tini petizjoni ġdida imma hija fuq l-istess kwistjoni. U tqajjem ċerti elementi oħra, per eżempju l-kwistjoni ta' ġestjoni, tmexxija, tgħid li ġestjoni anka meta jkun permess taħt id-direttiva m'għandux ikun sinonimu ma' ġestjoni ta' kaċċa. Ġestjoni ma jfissirx kaċċa, aħna naqblu ma' dan, iva. Ġestjoni hija ferm usa minn kaċċa biex biss l-opinjoni tagħna ma di tidher fil-pjanijiet ta' ġestjoni fi Spanja u fi Stati Membri oħra. Ġestjoni ta' karnivori kbar ħafna jistgħu jfissru affarijiet differenti. Per eżempju, jistgħu jimplikaw ġestjoni tal-abitat li wieħed jassigura li jkun hemm kopertura adegwata ta' foresta lil pup protezzjoni ta' ċerti partijiet tal-habitats, per eżempju siti erjen, e, e, siti ta' randevu fej jiltaqaw iż-żar tal-il-pup, tista' timplika wkoll li taħdem għal konnettività li tnaqqas frammentazzjoni, li tnaqqas il-mortalità minn infrastrutturi ta' trasport. Ġestjoni tista' tfisser ukoll ġestjoni tal-prej li hemm bizzejiet ikel ħaj għall-pup. Iġfri angulates eh, ċrief, eccetera. Dan ġestjoni tfisser ukoll ġest tmexxija ta' konflitti, konflitti li huma komunement assoċjati mal-preżenza tal-lupu li tappoġġja u li tejn is-setturi affettwati, per eżempju, permezz ta' appoġġ għal miżuri ta' protezzjoni ta', ta annimali fl-irsiet il-ġbir ta' dejta biex tibni politika b'saħħitha da n numru id-dieta, l-impatt fuq annimali domestiċi minnata l pup Fisser ukoll li tqassam din informazzjoni li wieħed jista' jserraħ fuqha di importanti ħafna. Imma jekk l-ispeċi hija l-istjata taħt tan-nes ħamsa ta' direttivi dwar l abitat suggestjoni tista' tfisser ukoll kaċċa dinja permessa skont il kelliem U ovvjament sakemm kaċċa bħal dinja sostenibbli, sakemm hija kompatibbli mal-konservazzjoni tal-imsemmija tal-ispeċi iva l-Ispanja għall-lupu in-naħa ta' fuq tal-xmara duero fejn hemm id-il problema skont id-direttiva tal-habitats din popolazzjoni tal-pub tista' tiġi soġġetta għal kaċċa. Kif ni permessa għal popolazzjonijiet oħra tal-pub f'reġuni oħra tal-Istati Membri, ċerti partijiet tal-Greċja, ċerti partijiet ta' Slovakkja, l-Finlandja, it-tlet pajjiżi Baltiċi, l-Polonja, ecc. Biex inkunu ċari, id-direttiva tajt li tista' mej bl-Ingliż mhux bil-forst irid ikun il kacċa fil fat hemm sitwazzjoni f'pajjiż skont id-direttiva il-lupu jista jiġi kkaċċat però mhux ikkaċċat. Iġveri fi Spanja il-fuq miex mara dwero kaċċaja permessa sakemm l-ispeċi hija miżmuma fi status ta' konservazzjoni favorevoli. U skont l-informazzjoni li għandna skont ir-rapporti formali li tatna Spanja l-Kummissjoni skont l-artiklu 17 tad-Direttiva tal-Habitats il-lupu jinsab f'dan l status ta' konservazzjoni favorevoli. Qed nitkellmu fuq popolazzjoni eh, kbira, 2000-2500. Ħlief għal ċerta popolazzjoni fin-naħa tisfel Santa Morena fejn il-popolazzjoni għafel miżjar. Din tider fl-artiklu 17, fil-rapport tal-artiklu 17 il-Komissjoni kienet qed issegwi din eh, is-sitwazzjoni l-iżviluppi f'Sena Morena u edha f'kuntat mal-awtoritajiet ta' Spanja biex nagħlaq. Il-petizzjonant qed jitlob li timbidel jinbidlu l-annessi ta' direttiva u biex nestendu il-reġim stret tal-Spanja kollha li tinkludi in-naħa ta' fuq ta' xmara dwera. Nissu niblu kollha nessi min-naħa kontrarja. Skont Spanja biex inneħħu il reġim strett ta' protezzjoni fuq in-naħa tisfel fin-naħa tisfel ta' xmara dwera. Imma l-pożizzjoni tagħna x'inhi? Aħna nikkonsidraw il-qafas legali bħala bizzejiet. U mhux biħsibna nippreżentaw jew nipproponu xi tibdil fid-direttivi u fil-annessi. Daġi konfermat ukoll mill-konklużjoni reċenti tal-fitness check dil-verifika dil-evalwazzjoni ta', ta direttiva dwar abitat u safar. Dan il-qafas huwa biżejjed skont aħna u jagħti biżejjed flessibilità l awtoritajiet nazzjonali u jaqbel malan biex naslu għal status ta' konservazzjoni li huwa favorevoli. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, qabel ma niftaħ il-kelma għad diskussjoni nixtieq ninformakom illi il-bieraħ il-koordinaturi u koll trattaw da' suġġett tkellmu fuq u għax għandna rċevejna informazzjoni u l-koordinaturi ikkummissjonaw analiżi tas sitwazzjoni li ħatiħu armajn xarejn. Allora ma nistawx naqlu għad il-petizzjoni. Irridu nistennew għal komunikazzjoni mill-Gvern Spanjol kif kol riżultat tal-evaluazzjoni li aħna nidejna. Allura ħan diskutu ta' suġġetti ma mhux se nagħlqu l-petizzjoni. Il-kellim. L-ewwel kellim, grazzi ħafna. Grazzi President. L-ewwelet nixtieq nirringrazzja l petizzjonanti li ġew minn Spanja biex jippreżentaw din il-petizzjoni. U nafu li mhumiex waħedhom eh, saftit ilu ġiren ta' eluf ta' nies f'Madrid ħarġu jipprotestaw biex jitolbu li niproteġu il-lupu. Il-lupu huwa speċi vitali biex jinżammu l-ekosistemi fi Spanja. Għalhekk huwa possibbli illi l-lupu jgħix flimkien ma li nibqgħu dejjin bil-attivitajiet umani, pereżempju trobbija ta' bejjem mod estensiv. Barra minn hekk il-lupu jista' anke jattira turiżmu, turiżmu ta' kwalità u għal daqstant ta' jkun sors ukoll ta' eh, impjiegi sostenibbli. Issa barra minn hekk il-lupu huwa speċi ta' interess għall-Unjoni Ewropea u skont id-direttiva Habitat hemm status ta' konservazzjoni favorevoli, imma fi Spanja dan mhux il-każ. Li qed jiġri fi Spanja, speċjalment fil-każ tal-artikli 14-16 ta' din id-direttiva, huwa fil-fatt il-maqlub. Jekk imorru pereżempju fir-reġjun ta' Kastija Leon fil-nħawi ta' Avila, Avila ġiet iddikjarata li m'hemmx il-pup. U tana mhuwiex ta' ma jfissirx ġestjoni sostenibbli memx konservazzjoni, anzi hemm esterminju sħiħ tal-ispeċi. Għalhekk nixtieq nfakkar li dawn it-tip ta' attitudnijiet li għandna fi Spanja jmorru kontra il-liġi Ewropea u mill-Parlament hawnhekk minn dan il-Kumitat irridu ngħidu li dan ma nippermettuħx mhuwiex aċċettabbli rridu nieħdu azzjoni biex tiġi rispettata u l-liġi u biex fi Spanja ikun hemm konservazzjoni xirqa tal-lupu. Għalhekk qed nieħu gost nisma' li din il-petizzjoni ħadd inżamm miftuħa u tajjeb li jkollna wkoll rapport illi joħroġ biċ-ċar dawn il-prassi ħżina li hemm fi Spanja u joffri wkoll alternattivi u soluzzjonijiet għal dak li qed jiġri. Grazzi. Grazzi President. L-ewwel eh, Nixtieq ngħid li kont qiegħed fil-Kumitat tal-Enerġija l wasal tard. Grazzi wkoll għall Marli talli preżentajtu sitwazzjoni ta' din l-ispeċi li mhux biss speċi ta' interess komunitarju fl-Ewropa skont id-direttiva tal-habitats però apparti minn hekk irridu nifavorixxu l-konservazzjoni tagħha u mhux biss l-lupu li qiegħed fl-immaġinarju kollettivu u fil-flakki komunitarju din hija kwistjoni ta' valur għoli Il-pożizzjoni e, tal-lupu fil-piramida alimentari tagħti e, e, tagħti importanza ar-wol għar-rwol tiegħu. ir wol tiegħu fl-ekosistema hija xi ħaġa komplessa u ma tistax tkun sottoskritta tal kriterji biss amministrattivi. Xentifikament intwera li l-kaċċa għall-lupu u l-kontrolli letali li kontribwixxu biex jitnaqsu l-attakki fil-konfront tal-annimali dan għandu l-effett kontrarju jinqatlu il-pup eh, sistema soċjali u ġerarkija tiġi destabilizzata u bekk tonqos il-kapaċità tal-pup li jaqbdu l-priża naturali tagħhom. U allura dawn jispiċċaw biex joqtlu aktar annimali ta' trobbija. Bla dubju, hemm bżonn li nerfaw responsabilità ta' telfin li qed ikun hemm però sitwazzjoni hi mhix li naqsu l-popolazzjoni ta' din l-ispeċi protetta. Rridu nippreservaw l-ekosistema il-fuq mill-interessi ekonomiċi. Grazzi. Sir Sipen, muraj. Grazzi ħafna, sinjuri. Isu il-biraħ il-koordinaturi talbu evaluazzjoni eh, komprensiva kien hemm linja ta' komunikazzjoni bejn il-Gvern Spanjol u l-Kummissjoni Ewropea, linja ta' komunikazzjoni ġdida u għabbażi ta' dan aħna se nħallu dil petizzjoni miftuħa ġel darba jkollna din l-informazzjoni kollha nġew lura lija. Tajjeb, grazzi. Il-petizzjoni miss 2348 tal-2014 dwar il-problemi ta' popolazzjoni tal-pup fis sassonja għal ġermanja Sa fejna fien il-petizzjonant mux ma jinsabx fostna u allura l tmur assur Marco Siperiani kjoġba kull kelma. Il-petizzjonant hawnhekk qed jitlob bażikament biex l-annes jinbidel tad direttiva tal-habitats u titneħħa l-protezzjoni stretta tal-pub biex tippermetti l kaċċa f'din iż-żona. Dil petizzjoni wkoll ġie diskussa f'Novembru tal-2015 u l-kummenti li konna tajna dak iż-żmien għadhom validi. L-uniku element eh, ġdid prinċipali għall konklużjoni tal-lekkim seħa fitness check tal-evaluazzjoni tal direttiva dwar il-habitat. Għad-dettalji nirreferikom għad-dokumenta ħidma tal-personal tal-Komissjoni publikat fis-16 ta' Diċembru 2016. Il-konklużjoni illi din id-direttiva ta' safar u habitats hija konsidrata turbi waqtaw tibqa' relevanta b'livell loli u qed jagħtu bizzejt flessibilità l istati membri biex jiffaċċaw mal-problemi tal-implementazzjoni tagħha l-Komissjoni tista' tgħin u tassisti bl-implementazzjoni u setejn bl-implementazzjoni fil fatana għandna qegħdin naħdmu fuq pjantazzjoni biex intejbu l-implementazzjoni. Allura, il-Kummissjoni m'għandix il-pjan li tipproponi l-ebda bidla fid-direttiva lanqas fl-annissi tagħha. U dan ifisser illi il-lupu fil-Ġermanja ħajjibqa' mdaħħal fir-rabannes fuq speċi ta' annimal eh, eh, strettament protett. Imma rrid ngħid li għannes serba u ħamsa miex il-kwistjoni vera fil-fatt l isfida li għandna qudiemna hi koeżistenza. U koeżistenza tfisser li aħna nerġgħu nitalmu biex kif nejxu viċin dawn il-karnivori kbar li għal darboħra li naqsmu il-żoni tagħna li nejxu magħhom mal-ħajja fis-selvaġġ li tinkludi il-lupu. U koeżistenza għandha għandna bżonna kemm fuq l-annes serba kif kol dak ħamsa status ta' konservazzjoni favorevoli l-għan ta' direttiva huwa li rridu huwa naslu għalih fuq l anness erba' u ħamsa. U l-koeżistenza l-sfida ta' dil-koeżistenza tfisser, timplika li għanna bżon investu fil-mizuri ta' prevenzjoni biex, per eżempju, ma nitilfux annimali fil-irzijiet set, nipromovu eh, dialogu eh, ma' kategorija mil quta edukazzjoni eh, u informazzjoni. U danu li eżatt jiġri mis-Sassonja li l-petizjonant irrefera liħ skont il ittra tiegħu li ntibgħat il-Kumitat Peti fl-Ulju tas-sena l-oħra mill-awtoritajiet reġjonali tas-Sassonja. Umma ċar umma spjegaw b'mod li qegħdin jappoġġjaw bħala kumpens u bħala eh, evitar ta' problema lil dawk li ba, li li sofru minn imwiet ta' annimali fl-irsiet Dan l-approċ kien ta' suċċess fil-fatt biex wieħed iżomm il-livell ta' ħsara l-isfel minkejja ta' popolazzjoni dejjem tikber tal-il-pub fir-reġun kienet ta' suċċess biex wieħed iżomm attitudni tal-maġġoranza tan-nies fis-Sassonja favur il prezenza tal-pup. Dan huwa skont ta' opinion polls u riċerka. Allura l-Kummissjoni tista' biss tkun kuntenta bil-pass li ħadet u l-qed jieħu is Sonja. Grazzi ħafna. Isu di situazzjoni hija taħt kontroll Peter. Iva, grazzi ħafna tal-kelma. għanna nejdu xaħġa li l-petizjonant kribċi klim jena unek tgħid il-kellim. Inħossu li jen flessibilta bizzejta li istati membri, eh, skont kif għalet il-komissjoni, u pjuttost korrett dak li għalet il-komissjoni, imma eh, sam il-bidu xi snin ilu minn meta bdejna dan il-pass għamilna sbal fil-komunikazzjoni huwa minn żball. U ġara darba tibda żball, diffiċli ma tibqa' sejjer bih. Allura dan mistoqsijiet differenti dwar x'tagħmel bil-pup illi għandhom imġieba perikoluża. Ovvjament tisparalhom. Allura żball illi fl-istat ta' Sassonja fil-fatt qatt ma ndirizzaw il-kwistjoni dwar kif jekk hemmx postijiet fis sassonja fej għanna jkollna l-pub. Ma dawn huma mistoqsijiet li huma tar-reġjun. Allura naħseb li l-petizzjoni nal-uwa, Imma għandna nikdbu b'moċċar ħafna li fih dan il-Ġermanja pereżempju dal-mistoqsijiet iridu jiġu deċiżi. Iġifieri fi klim ieħor jgħid xjajt qiegħed fej qiegħed il-lupu li mannes ta' direttiva, irridu pjan ta' ġestjoni favur il-koeżistenza bej preżenza tal-pup tal-lupu u l-bniedem. Din hija parti mill-prinċipju ta' sussidjarjetà. Brussel kif se tkun taf jekk issa Sonja għandix biżejjed il-pupu il-pup jew le. Issa Sonja responsabbli għal jogħġobkom qal u imma għejdu l-petizzjonant illi għandu jdur għall awtoritajiet reġjonali biex jiddiskuti l-kwistjoni u jien naħseb hemm flessibilità bżejt għall istati membri diġà imnizla fid-direttiva u li flessibilità għandha tintubsa. Għax ma naħsibx li hemm bżonn dirett għall azzjoni minn naħa tal-Kummissjoni il għaliex m'hemm xejn li jista' jinbidel jidilli il-Kommissjoni analizzat is-sitwazzjoni u huma kuntenti, sodisfatti b'dak li sabu, allura ħna favur, Peter huwa favur illi illi jgħalqu il-petizzjoni. Is-surek biex jitkellem. Grazzi tal-kelma. Kuntent ħafna li nagħlqu il kwistjoni imma jien kontent ukoll illi il-Kummissjoni edha ddur fuq in-naħa tal-annimali. Xi kultant hemm eċċezzjonijiet. Allura l-lupu ħajibqa fil-annes serba proset. F'dal kuntest din ir-relazzjoni bejn il-lupu u bniedem hija daqsxejn sitwazzjoni stramba hawnhekk fil-Parlament għax lupu il-kwissjoni tal-lupu eh, eh, ġit koper kelta meta konna fl-envi u kollega tiegħi għal li ommijiet jibżaw li ħallu tfal tagħhom imorru jimxu fil-foresta minħabba li l-pup. Din hija estrema. Irridu nżommu f'moħħna li l-ebda tifel jew tifla jew persuna qatt ma ġie attakkat jew attakkat għall ġermanja bil-pup. Imma il-Ġermanja il-kacċaturi għan 40 ruħ li jweġġaw u jew imutu fil-Ġermanja sempliċiment minħabba l-kacċaturi. Hemm mijiet minnhom li huma fl-Europa, allura aħna rridu ngħidu l-petizzjonant biex eh, neħħu l-kacċaturi mill-foresta. U dik vera ħaġa sabiħa. Grazzi ħafna. Mela, għanna proposta għonek minn Peter Jor u jien naħseb din proposta li aħna għanna t tabba għonek. Nal u petizzjoni petizjoni u l-petizjoni li jmiss hija ġeja mill-Svezja. Il-numru 11 tal-2011 minn Johanna Parika għal-Kensat mill-Svezja fuq fu il-kaċċa għall-il-pub fl-Svezja, għal-petizjonanta miex prezenti fostna. Mela nerġa' nagħti l-kelma l-Sur Linda Newland fissem il-Kummissjoni Ewropea. Għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi, President. Il-kwistjoni tal-kaċċa tal-lupu fi Svezja hija ispezzjoni ta' ħafna affarijiet. Waħda minn dal-kwistjonijiet hija ħtieġ għan-nies li jkunu jafu jħossu li d-deċiżjonijiet li jittieħdu li għan li konċernawhom jittieħdu minn nies li jifmu iċ-ċirkustanzi lokali u dal-prinċipju ta' sussidjarjetà u koll imnizzel fi trattat u l-Kummissjoni tirrispettaħ tagħna. U għal din ir-raġuni l-Kummissjoni pereżempju tħoss li huma l-imħalfin nazzjonali li huma primarjament responsabbli li l-leġislazzjoni Ewropea tiġi applikata b'mod konformi mill-Istati membri. Imma jekk aċċess għal dak l-imħalfin nazzjonali u jkun infixka b'lebda ebda mod, titħol kummissjoni biex tassigura l-applikazzjoni korretta tal-liġi Ewropea. U dan u dak li ġara fuq il-kaċċa tal-lupu fl-Iżvezja għaliex fl-2010 meta bdiet il-liċenzja tal-kaċċa l-NGOs ambientali la kienu parti mill proċedimenti u laqqas biss kellhom dritt jappellaw daw deċiżjoni tal-kaċċa. Allura l-NGOs ħarġu eh, bil-ment mal kummissjoni għax ma kellhomx aċċess għall-ġustizzja fl-Iżvezja u ma kellhom lebda għażla bażikament. U l-Kummissjoni fetħet eh, kassa ksur fuq din il-kaċċa tal-pup li mexxejnija sa l-2013 meta sistema Svezja għamlita possibbli għal aċċess għal ġustizzja għal NGOs u għamlita possibbli għalihom biex jappellaw deċiżjoni għal kaċċa tal-pup fil-Kors Nazzjonali. Ma fl-2014 il-Svezja deċiediet li teddelika deċiżjoni minn Stokkolma għal kontej fejn il-pup edin. U t-ċaqliqa kienet tajba mhix problematika minn naħatana għax qed iġib it-teħid ta' deċiżjoni iktar li ta' din. Imma b'din il-mossa li Svezja għal darbohra il-limitat il-possibilità l-NGOs biex tapplika bil-liġi fuq dan is-suġġett permezz ta' deċiżjoni ta' appell. U din il-parti ma kienieċ konformi ma' liġi Ewropea, allura għal darbohra il-Kummissjoni ħarġet eh, deċiżjoni ta' ksur fuq dan u il-Kummissjoni batet eh, twissija l-Svezja fuq dan is-suġġett. Allura kellna żewġ każijiet ta' ksurijiet wieħed għall ċessa għall ġustizzja u t-tieni fuq il-kaċċa tal-lupu in minnu nnifsu. L-ewwel waħda kienet instrumenta instrumentali u għenet biex ikun hemm emenda fil-liġi Svezja li skont rapport fl-2016 għall l-NGOs għal darbohra għandhom dritt jappellaw minn deċiżjonijiet li tieħdu mill-qrati tal-kontej. U dan ifisser allura li l-ksuk seta' jinkisel l-ewwel wieħed u allura l-appelli tal-NGOs li fl-aħħar f'Diċembru tas-sena l-oħra 2016 għamilha possibbli għal Orti Suprema Amministrattiva ta' tal-Svezja biex tidħol fuq din il-kwistjoni sa mill-2010. Dan il-qorti għall-ola qorti tistanza fi Svezja. Is-sentenza ta' din ta' din il-qorti toħroġ b'diversi punti fuq dan dil-kwistjoni u mhux dejjem taqbel ma l-amministrativi iktar baxxi ta' snin preċedenti. U għal din ir-raġuni l-Kummissjoni trid tivverifika b'attenzjoni dis-sentenza tal-Qorti Superjuri qabel ma tkompli b'xi eh, ksur, dikjarazzjoni ta' ksur. Grazzi ħafna. Jibda l-ewwel kellim biex jitkellem. Sur President, qed l-kelma għax nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dan il-punt u l-Kummissjoni qegħdin qiegħda titkellem u qiegħda tiddilja b'mod kompetenti fuq dan. Imma qegħdin fuq is-suġġett ta' protezzjoni tal pub pup Hemm xi ħaġa nixtieq ngħid li għandek x'taqsam mal-bdiewa li jkollhom ċuħt ikollhom l-annimal frizziet se għandi ittra minn daw minn wieħed minn mill-bdiewa f'post fil-Greċja datata 14 ta' Diċembru tas sena l-oħra, issa dawn il-bdiewa applikaw il-miseru tagħhom u ilmentaw illi l-animal tagħhom illi kollu qed jiġu attakkati mill-pup. Qed jilmentaw ukoll illi assoċjazzjonijiet ta' tal-ambjent fir-reġjun jippermettu lil pup biex jiġru b'mod ħieles għax din hija favur il-protezzjoni tal-annimali slavaċ. Huwa interessanti li nitkellmu fuq ir-rwol fil-bilanċ ekoloġiku, ovvjament għandna bżonn leġislazzjoni tipproteġi eh, l-annimali. Imma għandna bżonn ikollna ċertu eh, ċertu ċerta kaċċa kontrollata liċenzjata. Għanna qudiemna tip ta' kwistjoni differenti Hemm ħafna assoċjazzjonijiet ta' bdiewa li għandhom l-animali din li traġiet iffirmata minn 900 bidwi li qed jitolbu huwa kumpens. Għax bilanċ kollu mkien qed nitkellmu fuq protezzjoni, benessri tal-annimali, protezzjoni tal-annimali fis-selvaġġ, protezzjoni tal-pup, din titti bilanċja permessa ta' kumpens għal daw it-tip ta' bdiewa li soffru b'mod kbir Issa din it-trja li żgħandi kif semmejtek minn nies li ġejjin minn żona montanjuża fil-Greċja hija importanti, hija sinjal ta' żmien li ġej. Ovvjament jridu nipproteġu l-annimali, ovvjament. Imma jridu nipproteġu u nisimgħu dal-assoċjazzjonijiet u unżommu daw l-NGOs ambientali mill-li jirrilaxxaw mill-li jilliberaw dawn l-annimali jidu jħarsu lejn naħat kollha, l-interessi tan-naħat kollha. Għax jekk ngħidu li ma nistgħux nipproteġu l-bdiewa tagħhom li jgħixu f'daw il-muntanji fil-Greċja speċjalment, daw il-bdiewa qegħdin jisofru eh, minħabba politiki ta' awtorità, memorandum, il-kumitat tagħna ovvjament li konsidra dan l-implementazzjoni ta' ta' leġislazzjonijiet korretti huma importanti ma ma ninsewx in-naħa l tal-munita u s surjor u kollegi semmew il-fatti fuq di kwistjoni ta' sussidjarjetà allura l-istati membri jkunu jafu eżattament x'qed jiġi f'kull reġjun fil-pajjiż u għandna xi leġislazzjoni ġenerali li tniżel ċerti pointers imma kull stat membru mbagħad irid jiddeċidi kemm għandu jkun flessibbli b'din leġislazzjoni u l-Ministeri jiddependu fuq dak li qed jiġri f'kull reġjun fih dan stat jistgħu jieħdu l-azzjoni neċessarja biex ikunu żguri li jkun hemm ċertu bilanċ bejn protezzjoni tas-selvaġġ specialment il-pub la għedin niddiskutuhom u protezzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi daw il-bdiewa u l-protezzjoni tal-integrità fiżika tagħna tagħhom. Qed nitkellmu fuq attakki f'postijiet montanjużi fil-irtiset tagħhom mhux postijiet urbani, dak dan u li kellix ngħid hawnhekk sempliċiment għal iktar diskussjoni u rifless. Grazzi Peter. Nixtieq nisħax fuq xi ħaġa fl-esperjenza tiegħi Jiena rajt ċerti problemi fir-reġjun tiegħi li rrid inħares lejhom bad fi Brussell, allura flessibilta fuq il-ġestjoni tal-il-pub teżisti. Imma inti trid ikollok il-komunikazzjoni neċessarja mar reġuni u l-istati membri. Dan jien qed lill petizzjonant mingħajr petizzjoni xejn mu se jiġri imma aħna nistgħu nistaqsu lil Brussell biex tindirizza di sitwazzjoni fil-Greċja. Jew jista' jkollok sitwazzjoni ġo razzett fis sassonja eh, li fej tkun Brussell li tiddeċiedi, irrid ikollna komunikazzjoni. U natikom eżempju, jekk tridu, skont leġislazzjoni Ewropea huwa permess li tħallas għal ħsara l bidwi. Irid ikollok miżuri protettivi li jkunu finanzjati fejn situazzjoni fejn ma tiġrix, ma taħdimx fejn għandek xi kwistjonijiet ta' imġieba tal-pub. U xi kultant inti trid taġixxi fuqha b'mod differenti, ma għandek bżonn kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u li issa kulħadd dejjem eh, jattakka l-Brusselli tinsisti li twettaq tieħu deċiżjoni tiegħi, ma xkult hemm bżonn li reġuni jagħmlu eh, jibnu l-opinjoni tagħhom u jiddeċidu huma mhux Brussell, allura iva kien hemm xi problemi li saru fil-bidu konna kontenti ħafna li nerġgħu naraw il-lupu għal darbohra, forsi kien hemm sa mill-bidu kien hemm ċerti żbalji. Imma kulħadd kien imdaħħal fil-benessri. Issa issa nisħaq fuq ir-reġjuni jiena illi jikkomunikaw aħjar mal-bdiewa ċittadini tagħhom u jużaw il-flessibilità permessa mill-leġiżlazzjoni Ewropea. Un jekk Brussel sempliċement tgħid għanna proposta li ma naċċettawix mill-leġun, un-baħt ovvjament, ovvjament bil-fors jidu nitkelmu fuq Brussel fuq din, imma dik un tiġi għal-petizjoni li nis. Imma l-konflitt li għanna ma l pup bħalissa, rridu naraw inna ħal-oħra tal-monita. Grazzi ħafna. Grazzi, President. Nishtiq nintervejnu kol fuq dan is-suġġett b'mod ġenerali u mux per se fuq dil-petizzjoni tal-Izvezja li għalija il-problemi jeda fuq aċċess għal ġustizja u anka fuq il-miżuri ta' konservazzjoni ta' da' dil-ispeċi tal-lupu. B'mod ġenerali, il-Kummissjoni għalet sewa li nippruvaw nipromuovu koeżistenza paċifika bej bniedem u lupu probabbli hemm bżonn li nfittxu li naraw x'inhu ma l-aħjar prattiċi jien personalment nikkundanna l-pratika tal-kaċċa insiba bħala prattika li fil-2017 għanda tisparixxi m'għandix qasbistik tiġi konsiderata bħala parti mill-pjan ta' ġestjoni biex nirregolamentaw e, il-popolazzjoni żejda ta' dawn l-annimali, dawn il-kanivori. Personalment jiena nara prattika ta' min jikkondanna e, fil-ġurnata tal-lum hemm bżonn insibu soluzzjonijiet oħra llum qegħdin nitkellmu fuq il-lupu, imma jiena nixtieq nirreferi wkoll fuq is-suġġett ta' tal-ċingjali fl-Italja u ir-ripopolazzjoni ta' speċe li ġejja minn postijiet oħra ta' Ewropa qed twassal għal ċerti problemi li għalihom jiżdie u l-problema għat-territorju tiġi għax din l-ispeċi annimal eh, tikber fil-popolazzjoni tagħha allura ċerti deċiżjonijiet ikunu żbaljati min-naħa tal-bniedem u jkollna nħallsu qares għalih fuq it-territorju. U l-kollega Marja tkellimna huwa ċar kif jidher anka mill-impatt ekonomiku fuq ir-riproduzzjoni ta' dawn l-annimali u kif jolqtu lil daw il-bdiewa li semma fuq il-lupu jina nemmen u nejdu u nejdu moċċar li l-mizura tal-kaċċa tal-lupu mandiġ tkun soluzzjoni pratikabli fl-Italja nerġan niġi l-ura l-kwissjoni tal-lupu il-gvern kien jippropona li jipproteġi dan l-annimal billi joqtlu li jirriattiva l-proċedura tal-kaċċa bat minimu ta' annimali li wieħed jista' joqtol. Fortunatament irnexxina nimblukkaw din, din, din il dan il-ġen. Inħoss li din dinja riflessjoni iktar ġenerali li qed nagħmel il-miżuri ta' konservazzjoni, ta' tmexxija, ta' ġestjoni ta' territorju għandhom jalla jkunu il-kozistenza paċifika bej bniedem u annimal minar ma nirrikorru għal dawn l-affarijiet atroċi li mandomx sens illum li jeżistu. U mandomx jiġu rafforzati u inkoraġuti, anka tkellimna qabel hemm pratiċi tajbin li nistgħu nadottaw u wejja nadottawhom anka hemm fejn pratika li ma diġ zmienna, grazzi. Sejpem, ujlat, professor Paġġa. Grazzi, professur, għandek il-kelma. Zawġ punti xtaqt namel, l net li l-pup jiexu fi gruppi soċjali. U jekk il-grupp jiġi mfixkel, jitneħħew xi membri, hemm ċansi kbar li se jkun hemm problemi fl-annimali. U l-punt li xi kultant li l-pup aktar jattakkaw l-annimali ta' trobbija dan il-punt eh, sar ħafna. It-tieni eh, punt kif jafu il-membri hawnhekk f'xi żoni fl-Ewropa hemm klip slavaċ. U xi kultant diffiċli li bidwi jgħid jekk l-annimali nqabdux inqatlux mill l-pup jew inkella minn dawn it-tip ta' klieb. U xi kultant il-klieb ikunu mhux l-pup, u dinja xi ħaġa li tkun ikkonsidrata wkoll. Personalment jiena dawn it-tnejn inqishom differenti minn xulxin. Aħna responsabbli għal klieb slavaċ fil-waqt li l-pup eh, animal selvaġġ, sitwazzjoni differenti. Grazzi ħafna. Mela, il-Kommissjoni Ewropea donna konxja mill-problema. Kienet f'kuntatt ukoll mal-Partit Svediż eh, eh, kien hemm żewġ petizzjonijiet waħda magħluqa u l-oħra pendenti grazzi l-Kummissjoni li dan appoġġaw il-Kummissjoni fl-operat tagħha naqbel mal-kollegi tagħna Din il-petizzjoni ma nalqu għalissa nistennew tmiem tal-proċedura ta' infrazzjoni. Nappoġġaw il-Kummissjoni, Sinjura Evi, Sur Marija, Sur Jar, għamlu l-proposti tagħhom ikkonsidrawhom jekk jogħġobkom issa l-petizzjoni li jmiss 746 tal-2016 preżentata minn grupp Franċiż fuq l-pup fi Franza. Naħseb li l-petizzjonanti mhux qegħdin hawnhekk. Is-Sur Ċipriani għal darb'oħra għannom tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, President. Franza adottat pjantazzjoni nazzjonali fuq l-pup li jkopri s-snin 2013-2017 dan il-pjan ħa post il-pjan preċedenti għal 2008-2012. L-għan ta' dan il-pjan huwa li nirrikonċiljaw l-attività tal-bniedem mal-preżenza il u mal-espansjoni wkoll eh, tagħhom. U għal daqstant il-pjan jitratta l-element ta' koeżistenza. U dan inkiseb permezz ta' sensiela ta' azzjonijiet. L-aktar waħda importanti hija l-appoġġ għal miżuri ta' protezzjoni tal-annimali ta' trobbija Eh, Franza qed tuża budget inġenti biex tappoġġa dawn il-miżuri minn klib tal-assa pereżempju għal fences elettriċi l-użu ta' rajja wkoll u għadin jużaw fondi komunitarji għal dan ukoll taħt il-programmi ta' żvilupp rurali. Azzjoni importanti oħra hija il-kumpens għat-telfin ta' dawn l-annimali ta' trobbija xi ħaġa li tassorbi diversi miljuni ta' euro fis-sena fi Franza. Qegħdin jappoġġjaw ukoll ir-riċerka u l-monitoraġġ. Informazzjoni l-involviment ta' gruppi ta' partit interessati fid dialogu fuq il-ġestjoni tal ilpup però l-pjan jaħseb ukoll l-użu dwar l-użu tad derogi. L-lupu fi Franza huwa protett strettament taħt għannes serba, però d-direttiva għandha l-possibilità li tuża derogi biex tippermetti l awtorizzazzjoni t-tneħħija ta' ċerti individwi. Jekk ikun eh, hemm konformità ma' ċerti kundizzjonijiet. U Franza biex timplementa dan waqfet xi tip ta' sistema ta' respons progressiva. Hemm ċerti kundizzjonijiet qabel ma wieħed jgħaddi għal pass li jmiss, qabel ma wieħed jawtorizza il-qtil tal pup Inti tibda bl-adozzjoni tal-miżuri ta' protezzjoni xirqa, mbagħad miżuri ta' effaruxmom biex wieħed eh, beżza lil pup ma joqtolhom mbagħad awtorizzazzjoni ta' tird da' fans Sal-aħħar pass imbagħad, it-tir de prelevement. L-għan ta' din is-sistema gradwali huwa li nirrestrinġu l-użu ta' derogi għal minimu neċessarju taħt il-prinċipju ta' proporzjonalità. Aħna nafu li għat ta' deċizjoni ta' amministrattivi biex wieħed jawtorizza il-qtil ta' ċerti individwi Kienet ħaġa kontroversjali ħafna fi Franza, però nafu li hemm sistema ġudizzjarja b'saħħitha. Ukoll u spiss din it-tip ta' awtorizzazzjoni eh, ikunu appellati qudiem il-Qorti Nazzjonali u l-imħalfin nazzjonali mbagħad jivverifikaw l-kundizzjonijiet kollha jkun hemm konformità magħhom kemm dawk taħt leġiżlazzjoni Franċiża kif ukoll skont id-direttiva tal-habitats, pereżempju n-naqqas ta' alternattiva sodisfaċenti, n-noqqas ta' impatt negattiv fuq eh, l-istatus ta' konservazzjoni, eccetera. Xi kultant din tip ta' konservazzjoni ma tiġix aċċettata mill-qorti. Ir-riżultat ta' din is-sistema Franċiża hija li mill-1992 is-sena meta l pub bdew jerġgħu jirrikolonizzaw eh, Franza mill-Italja kien hemm espansjoni tal-popolazzjoni tal-pub fi Franza kemm bħala numri id-daqs tal-popolazzjoni, però anki bħala il-post fejn eh, jinsabu, anke bħala eh, bħala unitajiet riproduttivi. Il-Kummissjoni se tkompli issa ssegwi l-iżvilupp tal-politika tal-il-pup fi Franza u l-implementazzjoni ta' dawn il-pjanijiet tazzjoni nazzjonali. Unkomplu nsegwu wkoll l-użu tad derogi. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Marias. Dan huwa eżempju tipiku hawnhekk ta' Franza ta' tip ta' problema li jista' jkun hemm jiena f'Novembru qrajt minn għalija Novembru 2014 kont qed naqra fil-gazzetta li l pup waslu sal-periferija ta' Pariġi. Oh, il-bdiewa ħadu n-naċ tagħhom lajf il Tower biex jipprotestaw rajt ir-ritratti jena. Il-pjan Franċiż prezentat mill-Kummissjoni jista' jtina mudell template dwar kif nistgħu nindirizzaw din il-problema. Jiena naħseb li huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li eh, hemm il-kompens biex biex titħallas tal-ħsara li ssir. U fil-kumitat tagħna aħna suppost qegħdin noħorġu konklużjoni ġenerali, jiena naħseb li aħna għandna nindirizzaw. Jew nirreferu dan din il-petizzjoni u l-petizzjonijiet l-oħrajn brakta ma' din il-kwistjoni, nirreferuhom għal Kumitat Agri. sempliċement għaliex qegħdin nitkellmu dwar protezzjoni hawnhekk xi ħaġa ambjentali, però hawnhekk hemm bżonn li nindirizzaw il-kwistjoni ta' appoġġ l-bdiewa, speċjalment bdiewa li jrabbu l-annimali. Għonek qegħdin nitkellmu dwar dan kollu. Kwistjonijiet veterinarji, trobbija tal-annimali u l-bżonn li jkun hemm xi tip ta' pjan. Wieħed jikkumpensa għat-telfit ta' dawn in-nies. Pala l-merħliet tagħhom, il-pjan Franċiż mhuwiex eżempju ħażin jindirizza din il-problema li wieħed isegwi u jimmonitorja n numru ta' il pop e, Xi ħaġa li tippermetti ċerta flassibilità għabbażi ta' sussidjarjetà biex dawn ikunu jistgħu jieħdu miżuri addizzjonali kif hemm bżonn. Jien dan il-pjan interessana ħafna lili. Però bħala kumitat tal-petizzjonijiet aħna forsi għandna nifokaw daqsxejn aktar fuq il-protezzjoni tal-bdiewa li jrabbu l-annimali u dan għandu jkun aspett li jridu nifokaw fuqu. Xi ħaġa li l-Kumitat Agri għandha tqis ukoll forsi jkun hemm xi fondi wkoll disponibbli għal dawn il-bdiewa. Eh, kien hemm ilmenti oħrajn fil-Greċja f'Evros dwar attakki fuq in-naġ min-naħa tal-pup fir-reġjun ta' Evros. Ġifieri President, jiena naqbel li ovvjament aħna konxi dwar l-aspett ambjentali u dwar il-kwistjonijiet tal-wildlife, però m'għandniex immorru għall-estrem liħor fejn ikonna tal-fien sostanzjali brabta ma' l-annimali fejn nispiċċaw sitwazzjoni mbagħad fejn is-soluzzjoni ma tkunx dik l-aktar eh, waħda xierqa mill-perspettiva tagħna. Jekk aħna nindirizzaw il-problema minn kmieni billi nirreferu dawn il-petizzjonijiet quddiem il-Kumitat tal-Affarijiet Agrikoli b'mod li jiffokaw fuq l-affarijiet l-oħrajn biex jiżguraw li jintlaħaq bilanċ bejn it-tip ta' problemi li hemm l-eruq il-kawżi bħala riżultat ta' dawn l-attakki fuq dawn l-annimali. Ta' trobbija. Il-kollega Marjas jiena favur li nagħmlu dan ovvjament iva. Pjanijiet ta' ġestjoni moderni wkoll. Nistgħu nipproponu li dan jiġi diskors aktar mill-qrib, però naħseb li din il-petizzjoni tista' tingħalaq għaliex is-suġġett ġie konkluż U għal darboħra, aħna marbutin bil-komunikazzjoni wkoll. Dan kollu jorbot mal liġi Ewropea wkoll xi ħaġa eżistenti taħt liġi eżistenti dwar ehm, finanzjamenti jekk dawn jistgħu jiġu mill-fondi agrikoli hemmhekk. Ovvjament il-kriterji iridu jkunu xi ħaġa żviluppata mill-istati membri, żviluppata mir-reġjun fejn jinsabu lil pup Dan għandu eh, jingħad biċ-ċar b'mod li l-Kumitat eh, Agri jiġi informat b'kollox jekk hemm problemi imbagħad fir-realtà dawn il-problemi jridu jissolvew u l-petizzjonanti jistgħu jerġgħu jirritornaw hawnhekk, però naħseb li din il-petizzjoni speċifika tista' tingħalaq. Evi, jiena insomma miftuħa din il-petizzjoni bħal petizzjonijiet l-oħrajn li tkellimna dwarhom diġà fid-dawl tal-istudju li tlabna bħala kumitat peti jiena naqbel li l-petizzjoni ngħadduha wkoll il kumitat Agri. Apparti minn hekk smajt li l-Kummissjoni stess qalet li se tkompli timmonitorja l-użu tad derogi. Jiena sinċerament ġifieri nżomm il-petizzjonijiet kollha miftuħin. Għal monitoraġġ suċċessiv, apparti minn hekk nixtieq ngħid ukoll fl-aġenda tal-lum anke fid-daw ta' l-istudju fuq il-benessri tal-annimali preżentat mill professur Brum, kien hemm il-proposta ta' elluq ta' numru konsiderevoli ta' petizzjonijiet. Jiena nipproponi bil-kontra, nipproponi li dawn il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin anke fid-daw tal-istudju li sar u tal-azzjonijiet possibbli li l-kol aħna minn aktar minn inqas rikonoxxejna li għandhom isiru biex inżommu l-attenzjoni tagħna fuq il-lakuni u n-naqqasijiet li hemm fil-leġiżlazzjoni Ewropea kemm bħala applikazzjoni u implementazzjoni enforcement kif ukoll f'termini ta' nuqqas ta' leġiżlazzjoni bħalma ppreżentalna il-professur Brum fil-preżentazzjoni ta' dalgħodu proposta li qed nagħmel din lill kollegi jekk jaqblu. Din hija proposta tiegħi. Jiena naħseb li nistgħu naċċettaw il-proposta tas Sur Marijas li din il-petizzjoni ngħadduha lill kumitat Agri. It-tieni kumment li nixtieq nagħmel huwa li din il-petizzjoni hija daqsxejn differenti mill-petizzjonijiet l-oħrajn għaliex aħna smajna lill-Kummissjoni tgħid li l-Franċiżi għandhom pjantazzjoni għandhom budget line għal dan il-pjantazzjoni wkoll u għadin jitrattaw is-sitwazzjoni skont dan il-pjan. Is-Sur Ċipriano qal ukoll xi ħaġa importanti ħafna. Meta qal li l-Kummissjoni qed timmonitorja s-sitwazzjoni fi Franza u għal daqstant dak li nixtieq. Nitlob li Sinjura Evi ngħidilha tkun daqsxejn ġeneruża flimkien ma' Peter Jar ma nafx forsi nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni u l-oħrajn inżommuhom miftuħin. hemm nistgħu morru lura għal dan is-suġġett, jiġifieri jekk hemm problemi fi Franza. Bla dubju n-nies jippreżentaw petizzjoni oħra, però naħseb li l-Gvern Franċiż qiegħed isegwiha din il-kwistjoni. Imbagħad nistaqsu lill kumitat Kulturali biex jara eh, x'kienu l-proposti ta' Sur Marjas tajjeb hekk. U għal darbohra niskuża ruħi li ddeċidejt li naqbel mal-kollega tal-PPE s surjar Hemm talba min-naħa tas-Sur Marjas, eh, tixtieq tgħid xi ħaġa oħra inti Le. Petizzjonijiet ta' speċajnijom. Issa anti ċaħġa, xi ħaġa Grazzi, President. Jiena nishti li tisimgħuni xejn. Għandi xi ħaġa forse Forsi tiftakru li fil-qata tal koordinaturi wara proposta mill-President kellna diskussjoni dwar jekk għandniex nibatu ittra lis sur Tajani fejn nirreferu għal mod kif is-Sur Zanieski, il-Viċi President, membru wkoll tal-grupp tagħna, ittratta votazzjoni partikolari fil-15 ta' Diċembru tas-sena l-oħra. Meta kellna din id-diskussjoni forsi tiftakru, jiena kont f'minoranza u fil-fatt Jena ħriġt l-argumenti tiegħi ma qbilx mal-presidenza għaliex għedt li jiena kont kontra l proposta li saret u ħassejt li jirridu naraw jekk viċi president jitrattax il-votazzjoni b'mod xieraq jekk xi ħaġa bħal din ix eh, kompetenza tal-plenarja jew inkella tal-kumitat. U jiena għedt li dak li jkun jista' jingħaqad eh, fil-votazzjoni fil-plenarja u mbagħad wara jagħmel l-oġġezzjoni tiegħu, però tiftakru jien minoranza u mbagħad deċiżjoni mill-maġġoranza tal-koordinaturi. Però fit-13 ta' Marzu ta' din is-sena intbagħtet itra lis-Sur Tajjani u hawnhekk eh, qed jingħaddan. Of the Committee on Petitions have asked me to convey to to you their dissatisfaction concerning etc. Και παρακάτω λέει the coordinators of the committee of petitions hope. Έτσι όμως όπως το γράφει δημιουργεί Però delle trattate ittra tat l-impressjoni li l-koordinaturi kollha qablu ma' din l-idea. Jiena naħseb li l-ittra l-istur Tajjani kellha tgħid li l-maġġoranza tal-koordinaturi jew inkella l-koordinaturi kollha ħlief is-sur Marjas li huwa membru tal-grupp ICR. E Għaliex meta naqrah bl-Ingliż din il-Presidenza ma jkollix idea ġara, forsi jkun hemm l-impressjoni li din kienet deċiżjoni unanima. Aħna rridu nifokaw fuq dan il-punt, din hija kienet deċiżjoni tal-koordinaturi jiena ma qbilx kienet ħaġa żbaljata. Naħseb li xi ħaġa bħal din qiegħda tat impressjoni żbaljata ta' dak li ġi maqbul fil-kumitat. Għandna ngħidu l-maġġoranza. Naħseb li dan jista' jirranġa s-sitwazzjoni, forsi ndaħluha fil-minuti din, għaliex litra diġà ntbagħtet lill-President Jena nishtiq nkun nafx jaħsbu oħrajn dwar dan, pereżempju s-Surjan. Evi, διότι eċi sinevi, sastan κι paron, παρόν, sastetin. την... U anki inti, onorevoli Evi, kont emmek inti u kol, forse tiftakru x'kien il-konflitt li kien hemm bejn u bejn il-President. Jena ma qbilx u xtaqt li e, nuqqas taqbilti hija jitniżel fil-minuti. Għal raġunijiet ta' sustanza, però anke raġunijiet formali. Sur Zamjewski l-len minn kollox huwa membru tal-grupp u huwa president tajjeb jagħmel xogħol sew. Nixtieq inkun naf is-sur Jar u Sinjur Evi x'jaħsbu dwar dan. Marja Sur Marjas kollega Elfuga. Sur Marjas. Għanna li trabatnija. Ġveri issa, dwar dak ma nistgħu nagħmlu xejn. Inti taċċetta din is-soluzzjoni Iġifiri li fil-minuti tal-laqa tal-lum neħdu nota ta' dan il-ment li għamil tinti, kalma b'kelma jek tit, Umbat, fisam il-komitat peti najdlek li aħna smajna l-opinjoni tijak. U aħna l-lum dak nistaw namlu, il-surjar. Iva biex nkunu għedna kollox. Jiena mm, kif kienet il-formulazzjoni dik il-ħabta kienet ġobni. Imma il-klub tiegħi dejlu litra kellha tidbat minnu fih. Imma zanf moħok li l aħna eh, tlifna l-votazzjoni kien hemm id-deċiżjoni tal-maġġoranza, kien hemm votazzjoni u dan irridu nżommu f-moħna. dana rridu nidrawħ jekk il-votazzjoni fil-plenarja ma tkunx kif nixtiequ. Anzi, ma kienx kif xtaqna ma tajjeb jekk il-votazzjoni ta' tajjeb li batna l-ittra. Is-sur Marja sinsisti li jrid jgħid il-maġġoranza tal-koordinaturi. Grazie, signora Evi. Eh, eh, ero presente. Jena kont prezenti meta l-kollega Marjas talab li tittieħed nota tal-pożizzjoni tiegħu, ġifra naħseb jew għaxira li llum qiegħed insemmi dan il-punt jerġal. Il-kumitat peti ħa nota reġa' jiena kont favur din litra u naf li però waqt il-votazzjoni fil-plenarja Kien hemm it-tentattiv li li jintalab li l-votazzjoni tkun tista' eh, titkompla ma kienx hemm il-possibilità għalhekk jien naqbilt li nibbatu din l-ittra, però naqbel ukoll mal-kollega Marjas dwar il-pożizzjoni tiegħu. Ġifrina xut kont preżenti